members present at the New York summit as well. Grazie, ma kena ċertu membri u kolli kienu prezenti anka fil-summit. Tax nisma u bda kena delegazzjoni kbira anka fil mill il-Komissjoni Ewropea. Għanna l-Birgit Siparit l-ewel kjoġbu. Grazie ħafna u grazie tal-li tajtna prezentazzjoni għasira ta' dak li bħalissa edin fih pala situazzjoni importanti li aħna nsaħħu il-lat tar resettlement f'dan il-qasam ta' għajnuna. Jiena naħseb li apparti mir responsabilità illi edin jasummu l-pajjiżi l-foqra, naħseb li l-Unjoni Ewropea għandha responsabilità li tagħti l-għajnuna umanitarja naħseb illi nagħtu għanna natu nagħtu wkoll eżempju anke li l-Istati Uniti għan tamaw li huma wkoll ikun jistgħu jżidu l-isforzi tagħhom ta' jinnu umanitarja. Nixtieq illi ma nidħolx biss fid-dettall minħabba li fissem il-grupp politiku tiegħi jiena ngħid li aħna favur ir-resettlement fil-kuntest tal-immigrazzjoni, iżda jiena naħseb li l-perjodu li ninsabu fih bħalissa mhuwiex faċli, kultant ikollna dibattiti kważi isteriċi ikolli ngħid. U naħseb illi nistgħu nagħmlu iktar milli qed nagħmlu bħalissa, nistgħu ninvestu iktar bħala ħidma, iżda jiena nixtieq insaqsi lilek. Inti li għandek ħafna esperjenza f'dan il-qasam, jekk tista' xittina parir partikolari dwar kif nistgħu ntejbu l-isforzi u l-ħidma tagħna ħalli bekk nibatu il-messaġġ iktar b'saħħtu u ngħidu lil kulħadd li huwa importanti li nagħmlu iktar sabiex ngħinu lil dawk li huma vulnerabbli u aħna nibatu l-messaġġ ukoll li rridu nofru bilanċ għal messaġġi negattivi kollha li qegħdin nisimgħu il-ħin kollu, ġifieri nagħtu xi ftit messaġġi pożittivi. is Paolo Coelho, grazzi, Carlos Coelho. Grazzi ħafna tal-li qed eh, taqsam il-sibijiet tiegħek naqbel miegħek li kien hemm ċertu stati membri l-Unjoni Ewropea li ma setawx jilqaw l-ammont ikbar ta' refuġjati. Ġifiri, minn banda aħna ma stajniex nagħmlu ġestjoni tajba tal-kriżi umanitarja fil-Mediterranu, fl-istessi ma konniex kapaċi laqqas nindirizzaw dak dawk ir-raġunijiet li qegħdin jikkawżaw lil dawn in-nies jitilqu minn djarhom u mill-pajjiżi tagħhom. Jiena naħseb illi naqbel miegħek illi il-resettlement u wieħed mill-aħjar metodi ta' kif aħna nistgħu nagħmlu ġestjoni ta' din il-kriżi u inti għadek kemmet illi l-Ewropa rċivet ftit iktar minn 500,000 refuġjat permezz ta' sistema ta' resettlement fil-ħames snin li ġejjin. Taħseb li din hija eh, stima li nistgħu nserħu fuqha. Grazzi ħafna, sa Sinjura Bjark. Grazzi ħafna. Grazzi ħafna lis sur Miliband tal-li għetawek maħna. Aħna qegħdin nfasslu politika ġdida aktar ma jgħaddi żmien f'dan il-qasam tal-immigrazzjoni ġifieri naħseb li tkun xi ħaġa sirja dejjem li nisimgħu minn nies bħalek li għandhom ħafna esperjenza f'dan il-qasam jiena naħseb illi bħalmet inti ġifiri li program ta' resettlement li jaħdem tajjeb mhuwiex ħa jinaqqas jew ibiet lil dawk in-nies li tifittxu l-ażil iżda huwa mod ta' kif aħna nistgħu nagħtu kenn u ngħinu lil dawn in-nies illi jinsabu maqbuda f'din is-sistema ta' refuġjati għal din raġuni jiena naħseb li sistema ta' resettlement huwa mod ta' kif aħna nistgħu niftħu opportunità għal pass iktar umanitarju. Jiena naħseb li ħajkonna l-opportunità illi niddiskutu dan mal-Kummissjoni, iżda naħseb illi fil-fatt għanna niddiskutu dawn il-possibiltajiet ta' resettlement għanna bżon li nippjanaw aħjar li konna sistemi ta' integrazzjoni. Iżda jiena naħseb illi għanna l-possibilta li ntalmu iktar fuq din il-politika u għanka nkunu dejjem minn ta' qudiem fit-tfassil politiku tal-immigrazzjoni fuq livell internazzjonali. Forsi tista' tgħidilna nafsi iktar fuq dan. U nixtieq ngħidilkom ukoll Nixtieq ngħidlek anzi jekk tista' ġittini ftit iktar informazzjoni dwar mod ta' kif intom torganizzaw il-programmi ta' resettlement fil-kuntest tal-UNHCR. Grazzi. Grazzi ħafna. L-ewwel nett Sur Miliband, nirringrazzjak ħafna tal-prezentazzjoni tiegħek pożittiva u tal-li tajtna informazzjoni naħseb li hija informazzjoni verament siwja għalina minħabba li aħna rajna eluf ta' paġni fuq dan is-suġġett u għattajna u kol mijiet ta' sijat nidiskutu mal kummissjoni Ewropea ma' bosta nis u kol kellna ħafna momenti ta' tensjoni mal kunsilla meta wasanna l-implementazzjoni ta' din il-politika, speċjalment dawn l-aħħar 20 xar. Issa, il-kwistjoniet li inti semmejt jiena naħseb li huma ta' importanza ewlenija. Ġifiri, illi aħna rridu nofru ken lil dawn id-nies li qegħdin jaħarbu minn sitwazzjoni diżastruża li għandhom bżonn protezzjoni tagħna. U naħseb illi dan huwa l-qofol ta' xogħol siwi illi jista' jsir f'dan il-kuntest u aħna din naraw fil-hotspots u anke fil-postijiet fejn eh, qegħdin jintlaqgħu dawn il-minorenni u koll li mumiex akkumpanjati mill-adulti li verament nistaw naraw xidbatija għaddejjen minna. Naħseb illi jekk aħna nibdew naraw bajnina dawn l-affarijiet nkun nistgħu nagħmlu x-xogħol tagħna aħjar, mela nixtieq insa sik żewġ affarijiet konkret, jekk jogħġbok l-ewwel nett. Il meta aħna nibatu lin-nies li qegħdin ifittxu l-ażil pajjiżi oħrajn, qed tkun lilna biċċa xogħol verament diffiċli biex ma ngħidx impossibbli. U aħna qegħdin naraw illi qed nippruvaw naraw li naħdmu permezz tal-konsli u l-ambaxxat iżda inti x'taħseb li jista' jkun l-aħjar mod ta' kif jista' jkollna proċedura li tistem verament tajjeb fil-prattika. Grazzi ħafna tax-xorsi li tagħmel. Grazzi issa s-sorja apposti Grazzi ħafna, jiena nixtieq illi il ftit iktar fuq inti kif eh, taħdem ma' Libanu. U naħseb illi għandi mistoqsija oħra wkoll fuq il-gwerra tal-Balkani li fil-fatt affettwat ħafna lill komunità tar-Rom U dan ġiel l-komunità tar Rom li ċaqalqu jmorru l-Italja, l-Ġermanja pajjiżi oħrajn u issa tintbatu lura. Ħafna minnhom issa qed jispiċċaw mingħajr ċittadinanza. Intom taħdmu wkoll fuq eh, il-problem tal-komunità tar Rom hemm tfal li jitkellmu biss bil-Ġermani, sumbat ikollhom imorru lura. Per eżempju, fil-pajis minn fej ġew fil-Balkani, fl-Italja wkoll nafu illi hemm tfal illi twildu hemmhekk. U jof jitkellmu bispittal nies m'għandhomx aċċess għas sistema edukattiva pereżempju. Intom qegħdin taħdmu wkoll fuq dawn il-problemi min-naħa tagħkom. Is-Sinjor King jogħġbok. Grazzi, Iva, għandi żewġ mistoqsijiet jiena fuq dan is-suġġett. L-ewwel nett aħna provajna min-naħa tagħna naraw li konna programmi fuq il-livell Ewropew kemm għal relocation kif ukoll għal resettlement. Iżda sissa aħna rajna li dawn il-programmi ma kinux qegħdin waslu għal xi riżultat partikolari kif tistgħu taraw qegħdin jaslu iktar nies minn qabel li huma rifuġġjati jew li tifittxu l-ażil fl-Italja aħna qegħdin naraw illi għandna iktar nies illi qegħdin eh, jaslu fil-pajjiżi tagħna allura l-ikbar pis jgħat jinħass mill-pajjiżi illi ikunu minn tal-ewwel li jilqgħu lil dawn ir-refuġjati ġifieri qegħdin naraw ukoll il-numri ta' tfal u minorenni li mhumiex ikkumparati mill-adulti żdied ħafna wkoll U meta qed nitkellmu fil-programmi ta' relocation u resettlement ma tantx nirreferu b'mod speċifiku għal minorenni li mhumiex akkumpanjati mill-adulti, jiena nixtieq nkun naf X'tip ta' garanziji qegħdin jagħtu l-pajjiżi li qegħdin jilqgħu lil dawn il-minorenni u jekk humiex qegħdin jinkludu b'mod speċifiku lil dawn il-minorenni. U l-għajnuna umanitarja, jina naħseb li l-unika għajnuna umanitarja li jattinata fl-Italja hija minnaħa tas soċjetà ċivili. Kien hemm żewġ komunitajiet illi fil-fatt waqfu programm ta' resettlement u aħna mbagħad daħħalna din l-inizjattiva f'rapport ta' inizjattiva propja preżentata minn dan il-Parlament Ewropew. Ħalli bekk ukoll nitkellmu minn fuq il-lajnuna umanitarja. Kif eh, fil-fatt tista' tgħidilna inti illi mxejtu fuq dan il-programm ħabba li nafu li hemm pajjiżi oħrajn li forsi jistgħu jiddu l-eżempju illi intwera fil-proġett pilota. Iva, Sinjura, kien kienet tissembi dan il-proġett pilota fuq l-immigrazzjoni resettlement. Grazzi ħafna Sinjur Wimberg. Grazzi, grazzi ħafna lil David u kol tal-li għawek. Jiena nixtieq ngħid illi fil-fatt jiena nemmen li resettlement hija xi ħaġa importanti ħafna, però fl-istess ma nistgħux nisforzaw lil pajjiżi li adottaw programmi ta' resettlement. Aħna fil-fatt qegħdin ngħidu lil pajjiżi li għandhom ikollhom programmi ta' resettlement u naraw li madana kollu għanna nofs il-pajizi membri tal-Unjoni Ewropea li mhumiex qed jadottaw programmi ta' resettlement li nżaħa tal-Iżvezja aħna din nirrispettaw responsabiltajiet li aħna għandna. Inti qed li taħseb li hija xi ħaġa li hija ta' dispjaċir għal kulħadd li r-Renju Unit ħajitilqu mill-Unjoni Ewropea. Jiena naħseb li forsi dan ħajkun il-bidu ta' tmiem u nittama li mbagħad ikun hemm pajjiżi oħrajn li jitħajru tilqu nittama li jkun hemm u ukoll darba Inti fil-fatt tkellimt fuq l-iktar pajjiżi Onja illi għandhom jirċievu u għandhom ikunu inkluż fil-programm ta' resettlement dawn huma pajjiżi Onja li ma tantx jirċievu refuġjati hemm qed tagħmlu xi ħaġa minnaħa tagħkom fuq dan. Anna Gomez, Iva, grazzi, jiena nixtieq insaqsi, kinti x'taħseb dwar il-mod ta' kif dan il-ftejm ta' bejn l-Unjoni Ewropea, Turkija Hija ikun implementat. Jiena naħseb li kważi għaċajta dan il-ftejjim. Kien hemm nies li kienu imċaqqa minn pajis għal-liħor jew minn bowta l-ura minnajx ma kellhom l-opportunità li jresqu l-applikazzjoni tagħhom għall-azil u nkella li semmaw leħinhom jew il-każ tagħhom. Inti x'taħseb fuq dan il trust fund li suppost qiegħed jiġbor flimkien l-immigrazzjoni u l-iżvilupp sostenibbli fil proċess ta' Khartoum. U għanna l-Etjopa li hija fost tal-ewwel li tirċievi ħafna refuġjati. Huma jirċievu ħafna għajnuna finanzja minnaħa tal-Unjoni Ewropea, za fl-istess ħin qegħdin ikunu fil-fatt jinsabu ħadd jew ukoll ta' ħafna każijiet ta' taqtil Nina sepa aħjar għatma natik l-opportunità biex titkellem ħabba li dejjem għana xifti sinkwiet imma żomm il-demokrazija jekk timxi. Jek jogħġbok David, grazzi Iva, dawn kirla kienu mistoqsijiet interessanti ħafna. U intom semmejtu problemi verament ewlenin, intom li żgur ħajkolkom tafaċċaw meta ħatkomplu għaddejn bil-proċess leġislattiv. Ħanibda bil-mistoqsijiet tas-Sur Koelo. Jiena akkużawni ħafna ħafna affarijiet, iżda qatt ma qalu li jien konservattiv. l-Unjoni Ewropea qiegħda titkellem fuq ammont ta' 108,000. Jekk dan huwiex fil-fatt ammont realistiku inti saqsejtni, illi aħna issa ngħaddu għal livell ta' 108,000 naħseb illi ħajkun hemm bidla konsiderevoli, aħna mhux qed ngħidu li dan ħajkun minimu, iżda minħabba iċ-ċifra tal-ġnus maquda ta' 1.żewġ miljuni f'ħames snin, jekk l-Unjoni Ewropea ħatiħu 500,000 naħseb illi dinja bażi realistika illi għabbażi tagħha mbagħad l-Istati Uniti għandhom jippruvaw jagħmlu l-istess. Jiena naħseb illi jiena ħati fuq il- il-fatt li iva din hija stima realistika li aħna provajna nagħtu minħabba li nafu li intom qegħdin tippruvaw toħolqu sistema ġdida u jekk tippermettu nitkellem fuq l-aħħar kwistjoni illi kienet kwistjoni u mistoqsija marbuta mal pajizi tal-golf. Aħna qegħdin naraw illi dawn il-pajjiżi huma qed jirċievu lill-ebda refuġjat minħabba li huma mhumiex firmatarji tal-konvenzjonijiet internazzjonali jew tal-Konvenzjoni ta' Ginevra fuq il-protezzjoni tar-refuġjati. Dan ma jfissirx li m'hemmx ħafna Sirjani li qegħdin fil-pajjiżi ehm, bħal l-Arabja Sawdita u l-UAE. Aħna saqsewna jekk nasbu illi l-Arabi Sawdita għandix eh, tifferma wkoll sir wieħed mill-firmatari tal-konvenzjoni jiena naħseb li iva u għandna nkomplu ninsistu li il-numru tal-Sirjani li qegħdin eh, fl-Arabja Sawdita u fl-UAE, edin hemmhekk bħala immigranti mhux bħala refuġġjati iżda dawn il-pajjiżi għandhom jilqgħu wkoll fosthom l-refuġġjati jew jgħinuhom. Issa, Aperti minn hekk jiena naħseb li huwa importanti ħafna li nħarsu l-integrità tad-definizzjoni ta' refuġjat u tas-sistema ta' refuġjati fl-1951 u permezz tal-protokoll tal-1967 aħna ħarġna bid-definizzjoni u bis-sistema f'dan il-protokoll jina naħseb illi dawk iż-żminijiet kienu żminijiet diffiċli iżda dawn id-drittijiet iridu nkomplu nħarsuhom u mod ta' kif nistgħu nagħmlu hekk hija li nagħmlu distinzjoni bejn dawk li qegħdin jiġġieldu Eh, jaħarbu anzi minn ħajja diżastruża u minn situazzjoni li teddilhom ħajjithom u dawk li qegħdin ifittxu ħajja aħjar Jidun għam distanzjoni bejn dawn iż gruppi ta' nies. Issa kien hemm mistoqsija oħra fuq x'inhu l aħjar mod, l-iktar mod effiċjenti ta' kif aħna nistgħu naħdmu mal-pajjiżi tal-oriġni. Jiena naħseb li rapport tal jasol li inti tirreferi għalih kellu xi qasam ma' dawk li qed ifittxu l-ażil illi kienu qegħdin fil-Greċja u dawk li l-applikazzjoni tagħhom ma kienċa tkun preċessata. Jiena nista' ngħid li aħna bdejna nibatu wkoll ħaddiema fl-Ewropa li kienu qegħdin jagħtu lajnuna bażika bħal servizzi tas-sanità u anke ilma ta' jepa xorb aħna għandna bżonn iktar avukati, iktar interpreti, iktar nies li jistgħu jaġlu l-proċedura ta' proċessar tal-applikazzjonijiet tal-azil fil-Greċja. Issa, dak li għandu xieqsam ma l-iktar mod effiċenti ta' kif aħna nistgħu niproċessaw ukoll dawn ir-refuġjati. UNHCR din jaħdmu ħafna fuq l-screening ta' refuġjati u l-gvern Kanadis li kien elett fit-tmiem is-sena li għaddiet uħa impenn li ħajilqa 25,000 refuġjat mill-Sirja u mamlu dan f'perjodu ta' disa xhur minn flok f'perjodu ta' sena kif kienu wedu ġifiri jina naħseb li huma din jinsistu fuq pajjiżi oħrajn sabiex jagħmlu l-istess ma naħsibx li fuq dawn l-affarijiet qiegħda tistaġna s-sistema kien hemm minn jekk għandix programm speċifiku għal dawk in-nies li jispiċċaw jisfaw bla ċittadinanza minħabba li kienu ċċaqalqu jew intbagħtu mill-pajjiż fejn għadu għal pajjiż ieħor. Issa fuq il-minorenni, il-protezzjoni ta' dawn il-minorenni mhumiex akkumpanjati, jiena naħseb illi dan u għet mill-iskandli illi għandna bħalissa li qed nibatu minnu bħalissa jina naħseb illi Is-sitwazzjoni illi hemm f'Kali, pereżempju hemm jem disamit tifel u tifla hemmhekk f'dan il-kamp. Ħames minnhom ħajna ta' aċċess għal-Renju Unit ma waslux, qatt ma waslu fir-Renju Unit. Jien naħseb li f'dawn it-tip ta' każijiet huwa importanti ħafna għal dawn it-tip ta' valuri jiena naħseb illi nista' ngħaddi l-aħħar punt illi xtaqt nikkommenta dwaru illi jorbot mal-ewwel mistoqsija ta' sinjora Zipel ġifieri kienet mistoqsija aktar fuq il-politika. Jiena naħseb li nista' ngħid li kieku kont tajjeb fil-politika ma naħsibx li kont nispiċċa nagħmel dan ix-xogħol. Ġifieri ma nafx kemm nistantik parir siwi jien fuq il-mod ta' kif tista' tmexxi bl-aħjar mod innegozjati fuq livell politiku. U kien hemm insassin ukoll fuq il-mod ta' kif nistgħu npinġu d-dibattitu b'mod iktar pozittiv. Jena naħseb illi memxejn iktar b'saħħtu minn xhieda li tingħata minn refuġjat stess, minn esperjenza tiegħu ġifieri intom bħala rappreżentanti eletti mill-poplu għandkom tagħtu lok fejn ir-rifuġjati jkunu jistgħu jsemmu leħenhom, jgħidu l-istejjer tagħhom u jirrakkontaw minn xi xaddew. Jiena naħseb illi dan jista' jkun mod ta' kif aħna nistgħu nofru l-opportunità li jkun hemm iktar sensittività fuq dan is-suġġett. Mill-esperjenza tiegħi fl-Istati Uniti aħna nafu li 36 stat fil istati Uniti qalu li ma jixtiequx li kunem ċittadini Sirjani li jitħallew jitħlu f'dawn l-Istati Amerikani. Hemm ħafna vuċi uffiċijiet politiċi minnaħa ta' sindki illi fil-fat jishtiqu illi jiprojbixu l-aċċess. Iżda l-sindku ta' Dallas ta' Houston ta' Texas għallu illi ġejjini tal-bliet tagħhom jiddependi fuq il-fat li huma jilqaw refugġati li ġejjin anka mis-Sirja. Ħaġa oħra li nixtieq illi naqsam magħkom bħala ssieb jekk l-Unjoni Ewropea ħatkun edha tipprova solvi biss is-sintomi ta' kriżi ta' refuġjati din mish ħa tenkom tiksbu l-fiduċja ta' ċittadini. Jiena naħseb li hu importanti li t-kalmu fuq dak li qed jikkawża l-immigrazzjoni. Nafu li naturalment ir reġunijiet huma differenti, il-problemi fl-Afganistan huma differenti mill-problemi li hemm fis-Sirja. Iżda jiena naħseb illi il-mod ta' kif aħna nistgħu insolvu l-problemi li għandna fi xtutna, importanti li nitkellmu iktar mal-pajjiżi bħal Lebano, Libanu, bħal Ġordan, bħal Turkija, importanti li jkollna dan il- din il-ħidma politika u jina naħseb fuq il-ftejn ma' Turkija li l-ewwel net iridu ngħidu l-azzjoni l-iktar effettiva kontra l-ġlida ta' dawn il-kontrabandisti hija importanti ħafna għaż-żewġ naħat. U t-tieni ħaġa irridu nisqu wkoll fuq il-fatt li aħna issa qegħdin imbatu għal ħames u snit snin fejn aħna ma konniex qegħdin nitkellmu mat-Turkija. U, u t-tilet net, aħna ma nappoġġawx l-ideja li l-unika mota kif aħna nistgħu norganizzaw programmi ta' resettlement huwa permezz ta' meta nibatu ir-refuġjati lura lejn ehm, it-Turkija iżda aħna tal-fema illi jekk aħna nippruvaw insolvu sistema eh, ta' umanitarja, aħna naraw li Turkija rċivew madwar 2.7 miljun refugjati. Naħseb li dan huwa parti mill- soluzzjoni forsi ġifiri is-sors tal-problema, l-kawza tal-problema u r-riżultati u s-sintomi tal-problema parti mill-azzjoni politika nistgħu nieħdu.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 ris u ħajkonna ħafna xogħol informali li jkun ħajkun qed ikun ippreparat, ħajkollna l-delegazzjoni li sejra iżżur Libanu u l-Ġordan kif ukoll l-Istati Uniti u ħajkollna l-okkażjoni naħdmu iktar magħkom. Ġifieri aħna għandna relazzjoni tajba diġà mal-IRC u ħankomplu nagħmlu minn kollox sabiex naħdmu iktar fil-qafas ta' immigrazzjoni resettlement. Grazzi ħafna kol tal-li inti kont hawnhekk magħna llum. Naħseb li kulħadd eh, mill-membri preżenti ħadu pjaċir eh, bil-diskussjoni. Eżis, kollegi, issa nistgħu naddu l punt numru 4 tal aġenda li huwa eh, dwar il-qafas tal resettlement tal-Unjoni. Kif tafu dan huwa parti mit-tieni pakkett ta' riforma? U dan huwa importanti ħafna sabiex nistabbilixxu qafas ta' resettlement tal-Unjoni. Biex infakar kif is-sena 2009 l-Unjoni Ewropea, anzi l-Kummissjoni talbet lill-Unjoni Ewropea sabiex jaħdmu fuq programm ta' resettlement. Fis-sena 2015 wara l-rekomendazzjoni tal- -2015, Kummissjoni l-Kunsill adottaw konklużjonijiet fil-20 ta' Lulju ħalli bekk ikun hemm resettlement ta' 22,504 persuni li għandhom bżonn il-protezzjoni għabbażi ta' offerti volontari minn ħadar stati membri. Skont il-ħames rapport ta' resettlement kien hemm biss 8,268 persuna li kienu imċaqlan posta liħor b'suċċess meta dan ir-rapport kien eh, publikat f'nofs Lulju, dan ifisser li il-fatt li aħna jkollna sistema effiċjenti ta' resettlement huwa eh, għan importanti ħafna u aħna dan diġà diskutejnieh fil-qata libel ġimgħa li għaddiet aħna naħsbu illi fil-fatt diġà bdejna naħdmu fuq il-fajl għat nistanaw bil-ħarqa li konna s l presentazzjoni ħadd tal-Kummissjoni. Nistgħu issa sanitor Sur Nielsen sabiex jitkellem ħalli jatina prezentazzjoni. Umbat ikonna prezentazzjoni ta' Sinjura Bjork, mir-rapporter. Kjoġbok Sir Nielsen. Chairman. Grazzi. Jena kontent li għandi l-opportunità nitkellem u nipprezenta din il-proposta li kif inti semmejt fil-fatt dan fisser li il-resettlement ikun eh, parti strutturali mill-politika ta' azil u dinja parti mill-aki legali li għanna għal-futur. Bħala għaniet konkreti, il-proposta tinkludi tlet punti. l għol netti li ngħaddu kanali legali u sikuri għal dawk il-persuni li għandhom bżon eh, protezzjoni internazjonali biex iġu fl-Unjoni Ewropea. Tini li kontribwixxu li nużaw il-flussi eh, ta' migratori illegali u illi natu eh, azzjoni unika minnaħa tal-Unjoni Ewropea. <clears throat> Il-komponenti principali tal-AFAS huma żewġ elementi. L-ewwel net il-ftehim fuq pjan ta' resettlement annwali għall-Unjoni Ewropea illi eh, se jagħti bħala numru massimu eh, li jidħlu fl-Unjoni Ewropea Umbat anki il-distribuzzjoni fejn l-istati membri kif ukoll anki il-prioritajiet ġeografiċi illi mm, minnom minn dawn il-persuni se jfukaw. Il-pjan jiġi implementat biskemi ta' resettlement wieħed jew iktar minn wieħed u kull wieħed jiffoka fuq jagħmel implementazzjoni ta' resettlement f'pajjiż jew f'reġun u jimmira fuq ċerta popolazzjoni u jagħti dettal ta' kif se jiġi implementat. Umbat fuq dak għandu xaqsam mal-proċess kif se jiġu preparati dawn l-iskemi, l-ewwel pass fis-sena jibda billi konsultazzjoniet minna tal-Kommissjoni u, jista' jkun hemm kumitat oli ta' resettlement u jinkludi il-Parlament, l-Istati membri UNHR. U dan il-Komitat jiddiskuti dak li għandu jagħmel għandha tagħmel l-Unjoni Ewropea fir-resettlement is-sena d-dieħla x'għandha tkun il-mira ġenerali, prioritajiet kif nifukaw l-isforzi tagħna. Mbagħad bażi ta' diskussjoni ta' dan il-Kumitat, il komissjoni mbagħad proponi l-adozzjoni ta' eh, deċiżjoni ta' implementazzjoni minn tal-Kunsil biex tifissa il-numri għas-sena li ġejja u anki prioritajiet ġeografiċi. Aħna hawnhekk għazinna illi nisħu fuq għat eh, ta' implementazzjoni minn tal-Kunsil għax inħossu li dan huwa ġustifikat illi nużaw dan it-tip ta' strument. Din il-deċizjoni ta' implementazzjoni minna tal-Kunsil tati il- Eh, il-pjan eh, ġifiri numri u prioritajiet u fl-istess ħin se nagħmlu koll proposti għal budget annuali tal-Unjoni bil-proċedura normali tal-budget u f'din proposti mbagħad ninkludu anki risorsi finanzjari biex ikunu jistgħu nifinanzjaw dawn il-numri ta' resettlement. U bekk il-ftehim għal budget u fuq il-pjan il pjan Eh, se jimxu b'mod parallel. Umbat, <laughs> il-Komissjoni eh, tadotta waħda minn jew kollha il-pjanijiet ta' implementazzjoni u dina tista' tkun anki din jew waħda jew ħafna u darba ftehim minn nistgħu nifukaw fuq eh, jew jew skema minn pajjiż speċifiku għal sena partikolari jew nistgħu naqblu wkoll l-Unjoni se tieħu tliet prioritajiet jew tliet reġuni illi eh, fejn ikun hemm tliet skemi ta' resettlement. U din hija ħaġa li nħalluha miftuħa biex nadattaw għat-ċirkostanzi illi jistgħu jitbidlu sena wara l-oħra. Fil- Meta l wet ifassal dawn il-pjanijiet u dawn l-iskemi hemm ħafna fatturi li proposti tindika li għandhom jiġu konsiderati u dawn jinkludu. Il-numri tal-persuni li għandhom bżonn ta' protezzjoni f'ċertu raġuni u pajjiż u għana immorru daċa iktar wisa mill-definizjoni eh, tradizjoni ta' resettlement eh, li nkomplu l-persuni spostati internament mux neċessarjament persuni li kienu kienu memoru pajis iħor. U għat li namlu dan, nistenħarsu anki il-komplementarita ma programmi oħrajn ta' assistenza finanzjarja f'pajjiżi kif ukoll anki l-isforzi ta' resettlement eh, li jihdu l-pajjiżi oħrajn bħal l-Istati Uniti. Senħarsu anki lejn ir-relazzjonijiet ġenerali tal-Unjoni Ewropea ma' dal-pajjiż terz u għal tal-, pajiz terz, Eh, tal-isforzi jew tal-disponibilità minn tal pajjiż terzi li jerġgħu jieħdu dawn il-persuni. U dan jfisser illi dawn huma kollha fatturi li rridu nikkonsidraw, ma jfissirx li dawn il-fatturi iridu assolutament jidħlu f'kull resettlement plan jew skim. Jista' jiġri, però ehm, jiddependi kas b'kas. U mbagħad għandi żewġ affarijiet oħra xnajdu. Il-proposti tinkludi wkoll il-proċedura u kriteri komuni għal proċess ta' teħita ta' deċiżjoni. Ġifieri kull stat membru jieħu deċizjoni deċiżjoni fuq kandidat ta' resettlement x'tip ta' kriteri, x'tip ta' proċess se japplika. U xi status senatu li dan din il-persuna. O anki din set tkun eh, kriteri komuni eh, fl-liġi Ewropea li stati membri kollha se applikaw bl-istess mod. U aħna niprevedu żewġ tipi ta' proċeduri. Dawn l-iskemi jindikaw eh, l-azla ta' proċeduri u l-ewwel waħda ħatkun dik l-ordinarja illi u t-tieni waħda hija il-proċedura tradizjonali li japplikaw l-lum. Dik li tiħu sena u sentej il-proposta hija l-inqastru ftit, pero din hija il-proċedura l-iktar eh, kompluta. Illi umbat jekk kolla suċċess sala l istatus ta' rifugġati. Tini proċedura hija dik li maġla. Eh, alternativa fast track, ħadna l-ispirazzjoni minn dak li qed japplikaw bħalissa l Stati Uniti fit-Turkija illi kienet kella suċċess f'ċerti stati membri illi kienet ħafna iktar maġla minn qabel. U għonek fil-proposta qed niprevedu li din il-proċedura se tagħti anki status ta' protezzjoni sussidjarja. Dan il-possibilità li wieħed ikun jista' jagħmel il-proċedura maġla feqsart iż-żmien u jindikaw ukoll li ma proċeduri se jużaw għal kull skema differenti. U l-aħħar punt jiena diġà tkellimt fuq il appoċ finanzjarju u għanna 10.000 euro għal kull persuna uh, li tiġi mibawta uh, eh, bħala resettlement fuq l istati membri u rajna u koll il-bidliet tekniċi għal-regolament tal-fond għamif biex inkunu jistaw nużaw il-fondi għal-afas ta' resettlement. U kif semmejna fil-identifikazzjoni e allokazzjoni tal-risorsi għal kull pjan u dana se jkun bil-proċedura normali tal-budget li se jaħdmu flimkien mal-pjan eh, ta' resettlement. Niqafaw li tama li għattilkom l-elementi l-iktar importanti tal-proposta. Grazie. Sanaddi għal-rapporter issa, għet nara li anki għaw ħafna shadows prezenti, unaddu direttament għal-Malin Bjork. Grazie. Jena ħan nibda billi najt illi. E mezzi legali għal persuni li għet jifittxu protezzjoni kienet priorità tal-parlament ma specialment anki mħabba ir-resettlement. U resettlement bla dubju hija waħda mill-mezzi liktar stabiliti għandna programmi tal-UNHCR u rew anki eh, li kienu ta' suċċess u anki kienu effiċenti. U naturalment jaħdmu kol b'integrazzjoni u turi kemm huma validi il-pajjiżi eh, li imorru l-Stati Uniti jihdu 85% fis-sena u għad ċar illi l renjun illi l-Europa għanda ta' zit. Aħna irridu nimiraw biex namlu zida sinifikattiva. Irridu nuru solidarieta globali f situazzjoni diffiċli. U rridu inżidu anki il-kwalità il u l-proċess. E, ħafna stati membri kellhom sta storja tajba, specialment fir resettlement u l-Unjoni Ewropea għandha tissaħħahom u tippermettilhom jaħdmu aħjar. U kontra dan l-isfond huwa ovvju illi illi nsaħħu l-isforzi tal-Unjoni Ewropea fuq livell Ewropew importanti, però e, irridu nħarsu anki tal-istorja u tal-funzjonament ta' programmi nazjonali li għandi anki xi problemi bil-proposta li qed tippreżentaw intkom. Mhux trid fid-dettal m'għandix ħin. Pero xeħut mitħassib iktar importanti eh, nista' nistaqsi fuqkom. L-ewwel waħda hija illi fil-proposta il-Komissjoni qed tikteb illi din għandha tiġi konsiderata parti mill-politika aktar wisa fuq livell Ewropew. F'artikolu 4 hemm miktub illi eh, il-kooperazzjoni fil-ġestjoni tal-frontiera tiddeċidi mbagħad eh, il suċċessi u le qed tikkodifika il-ftejm ta' Turkija fil-liġi Ewropea. U dan mhuwiex hekk aħna nixtiequ illi nimxu l-qudiem. U dan rridu ngħidu u naħseb illi kulħadd f'dan il f'din l-awla jaqbel imma anki mal kunsill nixtieq li naslu għal għafas ieħor. U anki e, is-Sur Miliband e, għalu da u għal illi hija ħaġa problematika Il-kwistjoni l-oħra hija anki e, ir-riunifikazzjoni familjari. Intkom din indikajtu bħala bħala kriterju. Imma diġa hemm leġislazzjoni tal-Unjoni Ewropea fuq dan qasam. Jekk aħna nieqfu fuq l-20,000 li għandna għal resettlement illum, dana mhux e, mux se jkun biżejt biex nkopru l-family reunification. Aħna ma rridux inħalsu in 10.000 euro l-stati membri għal ħagġa li teżisti ġa. U dina miex aċċettabli. Iridu, e, e, iridu nitolbu l-stati membri għadmu aħjar. E, ħafna minn dispozizjoni tu bazati fuq UNHCR, però tkellimtu anki fuq persuni li mandomx l-possibilità u anki persuni spostati. Iva, hemm il-persuni li għandhom bżon ta' protezzjoni internazjonali, pero kif huma miktubin il-proposti iktar fuq il-border eh, management milli li bżonnijiet ta' protezzjoni nishtiq nistaqsik għaliex hemm l-IDPs inklużi u xi tfisser meta tajt inti socio-economic abilities. U l-aħra, il-punt l-oħra hija l-esklużjoni. Il-proposta eh, tippenalizza l-persuni eh, illi skont l-artikolu 6 jitħlu mod illegali eh, fl-Europa illi qed jiġu kastigati għal ħames snin ma jkunux jistgħu jiġu inklużi fil-programm ta' resettlement. Jena ma naħsibx illi dan huwa dan huwa mod ġust il-mod punitiv. Ma jekk stat membru jirrifjuta persuna eh, resettled, allura kolħat għandu jirrifjutaħ u skont li UNHCR il-stat eh, il, il, membru ma jistax u fuq raġuni oħrajn e, e, jimxi kontra. Umbat fuq l-istruttura u l-organizzazzjoni, jen nista' nifhem li meta nieħdu inizjattiva Ewropea e, dan huwa l-moment li nżidu il-rol tal-istituzzjonijiet. Imma l-UNHCR li huwa l-operatur prinċipali f'dawn il-programmi m'għandux rwol importanti u jien naħseb li għandu jkollu. U din hija ħaġa li jgħidu li anke fuq livell nazzjonali l-idea għandix tkun li nidduplikaw l-istrutturi jew l-xogħol li qed jagħmlu ġali UNHCR eh, mod eccellenti, ma jagħmilx sens li aħna nirduplawhom. Jiena nixtieq anke nistaqsi kif dan il-programm se jkun integrativ għal programmi nazzjonali. Qed jgħidu dan fil- recital 31 li mhux qed jaffettwa l-programmi nazzjonali tal-Istati Membri, però jien naħseb wis illi dan se jiġri għaliex anki l-fat li diġa jeżistu l-programmi nazjonali se jkunu inklużi fil-qafas ta' resettlement u se jnaqqas il-numru ta' persuni illi eh, jiġu eh, resettled. U allura jina inkun kontenta nisma minn shadows li huma prezenti imma rridu niftakru illi rridu nżidu il-numri, il-kwalità u il-proċess u nuru solidarità globali. Din għandha tkun il-mira ta' qafas ta' resettlement Ewropew. Dana mhux qed jissodisfa dawn il-talbiet. Eh, Aħna bil-kooperazzjoni tagħna ma nistgħux ners u lem mill-solidarjetà u l-atti umanitari. U rridu nuru li bdil proposta tagħna qed inżidu solidarjetà u il-protezzjoni individuali li importanti ħafna. Għal daqstant l-analiżi inizjali tal- partit interessati inizjali li qed jaħdmu fir resettlement anki huma jaqblu ma tħassib tiegħu nixtieq inkludihom fil-proċess u kif nistgħu ntejbu l-proposta u naturalment irid naħdem mal-Kunsill biex intejb it-test imma rita ħaġa importanti imma l-iktar l-iktar nixtieq naħdem ma' shadows biex intejjeb is-sitwazzjoni. U allura issa nixtieq nisma' minn għandkom. Mela għaddu direttament għax għadda użjat il-President, Dias Demera ma jistax ikun għaw mill-IPP illu, allura naddu għal Katie Perry, xadu għal SND. Grazie. Grazie anche li rapporter. Nista nibda fej waqfeti il-resettlement huwa risposta biex inkunu nistaw eh, eh, eh, natu risposta umanitarja u minkejja eh, eh, il-numri li kena s sana li għaddit il-persuni risettlu eh, baxwis kif semmejna hemm il-trattat ma' Turkija. Però f'sitt xhur aħna tajna elf rifuġati tajna passaġġ żgur lil mit elf persuna. Jiena kontenta li ħerġin il-Komissjoni ħerġa bir-regolament, però din il-proposta se żid Il-numri tal-resettlement tal-persuni l-iktar vulnerabli lejn l-Europa din hija eh, mistoqsija importanti jekk risposta hija le ma nix laqas nħarsu li din il-proposta. U jekk anki minkejja l-fatt li proposti il-numri mhumiex imsemmija, eh, jiena qed nifhem tajjeb eh, illi jekk mill-budget tal-IMF u jekk dan il-budget ma nżidux u jekk għal kull persuna Eh, li batu resettlement il-pajis jihu 10.000 euro. Din hija pratikament huwa ceiling fil-proposta. U nixtieq nisma' ħadi mingħand il-Kommissjoni. pro Jew forsi għandna bżonn għanna bżon ta' regolament ġdid jew għandna bżonn ta' budget akbar biex l-istati membri kun jistgħu jużaw ħajjar. Mistoqsija oħra hija E, irridu e, nirċevu wkoll il-proċeduri il ta' operativi. Mistoqsija, bil-miktub li jena għamilt li l-Komissarju Avramopoulos, għadna li ma nistawx dawn il-proċeduri naqsmu mal-Parlament u kif rajna f'din il-proposta ma nasibx illi huwa ovvju illi dawn għandhom għandu jajdunna kif se jaħdmu e, ek irridu Inkunu nistaw aħna analizzaw proposta. si oħra ja kif se nistaw kif nistaw ninvolvu l-soċjetà ċivili attivament. Jiena dana ma rajtux dan ir-rol fil-proposta u forsi l-mistoqsija kruċali hija di għal għandna norbtu il-resettlement tal-refuġati vulnerabli għal fatt illi il-pajizi tagħhom ux u x'qegħdin iwaqfu jew le il-movimenti illegali. Għalix dana qed nużaw biex inwaqfu il-migrazzjoni illegali. Jien naħseb li dan ma jistawx aħna n norbtu mal-kondizjonalità tal-kontroll tal-frontieri minnaħa tal-pajjiżi ospitanti. E, jiena nixtieq nkun naf minant il kummissjoni jekk din hija proposta umanitarja u jekk hiex qed iżid in-numru ta' resettlements fl-Ewropa jew pratikament jiena ma narax li hemm bżonn regolament bħal da. Grazzi. Thank you very much, Katie. Now we have uh, for the next shadow. Issa, il-shadow e li mis huwa debri minnaħa l alde Flok Michel. Grazie, President. Il-kollega eh, Michel huwa xedow, jiena minix xedow. Allora, jiena se naqralkom il-messaġġ li xtaqt li xtaqt jgħidilkom u kollegi l għonet nirringrazzjakom. Nirringrazzja l-rapporter Bjork. U jiena kuntent naħdem maħħa u ma' shadows l-oħrajn. U fl-aħħar l-Unjoni Ewropea qed tiftaħ kanali ta' migrazzjoni u e, illi din il-proposta qed tipproponi alternativa għal u it-taqsim perikolus eh, eh, se jwaqfu. U dan il-mekkanizmu għandu jkun risposta importanti għal ġestjoni tal-fluss migratori li ħafna drabi tkun konfuza ħafna u għandha tkun alternativa kredibbli għal kriminali li sfruttaw is-sitwazzjoni tal-dawn il-persuni. Imma l-proposta tal komissjoni għandha limiti. Xeħut mill-elementi ma' Mm, ma nħossux illi dan huwa mekkanizmu tajjeb, mhux se nidħol fid-dettalji, ma se nagħmel tliet kummenti biss. L-ewwel, jiena e, nħoss illi x-xogħol huwa ftit e, li mhuwiex ħafna il-xogħol e, tal-Aġenzija Ewropea tal-Immigrazzjoni. Aħna għandna dimna hawnhekk problema Ewropea irridu nibnu Eh, azzjoni Ewropea u din l-Aġenzija għandha sir operatur ewlieni. Tieni, jekk il-Kunsill jiddeċidi waħdu fuq l-impenji mingħajr l-approvazzjoni tal-Parlament Ewropew, allora allora eh, mhux tkun politika Ewropea mm, leġittima. Umbat inħoss li l-10.000 eh, euro illi l-Istati membri kun jistgħu jirċevu ma nasibx li da se jkun xkiel għal biex ikonna sostenibilità sen ħossuna mbagħad illi se nkunu limitati mill-budget tal-Unjoni Ewropea illi huwa marbut um, il-fondi AMIF eh, jipravedu li hemm 360 miljuni ta' euro sar-2020 u dan huwa eh, ċifra massima għal massimo jista' jagħmlu 63,000 persuna Eh, u biex nala, aħna rridu nkunu ambizjużi u namlu eh, proposti koerenti. Ehm, u jina għandi zewċ mistoqsijiet eh, l komissjoni L-ewwel mistoqsija jadi. Ija, jena għadni kif semmejt il-limiti finanzjari fuq il-MFF attuali. Ma tkunx ħaġa tajba li l-Kummissjoni tipprevedi fil-futur fond speċifiku biex inkunu nistgħu nifinanzjaw il-programmi ta' resettlement? U nixtieq nagħmel proposta meta wieħed is illi kien hemm proposta oħra tal-Kummissjoni illi kienet illi eh, tissanzjona dawk il-stati il membri li mhumiex se jaċċettaw il-, il il-proposta tal-kwota e fissata mill-Kummissjoni. Jekk noħol u din is-sistema ma jkunx utli forsi nużaw dawn il-multi biex ekonomista u nużawhom għal dan il-font u tieni mistoqsija hija din il-kunsil kull sena jiftemu fuq il-kwota ta' persuni li jistaw jiġu eh, resettled u dan jagħmluh bat eżekutiv U trattat skont l-artikolu 291 jgħid li dawn l-atti għandhom ikunu ta' kompetenza tal-Kummissjoni u f'każijiet speċifiċi ġustifikati u u jista jkun hemm kompetenza tal kunsell Allora għaliex għandna aħna bħalissa qed nużaw dan l-istrument? Forsi interpretajt il-proposta ħażin jiena? Jiena nishtiq li kolli spiegazzjoni. Grazzi. Grazzi Gerard. Grazzi li lui Michel tal-messagġ. Issa Judith Sargentini għal-ħodor. Grazzi, President. Jena minnix zgur li għawnek għanna u eh, demna program ta' resettlement. Jew forsi liġi ġdida biex tillimita terġa l-influss ta' rifugġati fl-Europa u biex nikkondizjonawhom. Aħna għanna u demna proposta illi ma tinkludix id-definizjoni ta' Ginevra ta' rifugġati imma imma anki il-riunifikazzjoni familjari ta' ċittadini Ewropej u, u jiena nifem li jekk wieħed għandu jixtieq iġib eh, partner barrani, barrani eh, jista jot bħala family reunion u jieħu 10.000 euro mill mill-gvern. Ma naħsibx li dini għal l-idea ta' resettlement. U tinkludi anki persuni li għandhom problemi ekonomiċi. Eh, ma naħsibx illi dana fl-Unjoni Ewropea se joħloq iktar komprensjoni fuq dak li jista' jkun rifuġat politiku. Però ma tem il-kondizjonijiet pajjiżi terzi eh, bir-rifuġati eligibbli f'pajjiżhom jistgħu jitolbu resettlement fl-Europa biss jekk jaqblu mal-ftejim ta' riammissjoni. Aħna għawnek mux ċar li ma reġuni e se permettu u għet permettu anki bil-att ta' implementazzjoni il-kunsilli ma reġuni se jkunu eligibli u għet nużawa anki u kol fil-politika ġenerali tal-affarid baranin u mem, mem laqas minimum ta' resettlement, biss ċifra massima minar ma nifmu jekk l-istati membri mux sejr uħdan il-massimu. U dana għalitu anki s-Sinjura eh, Piri għada kif għalet, pero fil-fat il-massimu huwa il-budget eh, illi illi għanna. U ma jena nishtiq ikun naf li mu għal-minimu. Et naraw bħalissa li jem 14 il-stat membru li għandu programmi ta' resettlement u 14 li mandomx għaliex eh, nifhem li hemm evalwazzjoni ta' impatt li ma jeżistix l-evalwazzjoni ta' impatt. U għaliex din il-proposta eh, eh, edin jipremjom il-dawn. U maħnix qed nirriskjaw li sen, niżlu l-kwoti ta' resettlement f'dawk l-istati membri li diġa u ma parti mill-programm ta' resettlement. Jidispjaċini nara illi qed ners u ħessa lejn il-konferenza tal-ġnus ma'uda fuq il-manuvra eh, tal-migranti u rifugjati waqt li qed infittxu eh, impenji għal resettlement u fil-fatt l-Unjoni Ewropea mhix kapaċi tamlu daw qed eh, tuża dawn il-politiki flok ma jużaw politika ta' ritorn Eh, dina ma nistawx tinkludu fost proposta vera umanitarja. Jiena nishtiq nejn il-rapporter, pero pero ma nħossi li għandi kapacità li namlu, grazie. Shadow for the EFDD is Mr. Corral, please. Mr. Corral. Grazie, Presidente nibdew bil fat li aħna nappoġġaw l-idea li għanna programm Ewropew għal resettlement. Aħna nħostu li dan il-programm huwa umanitarju u huwa importanti e, bla dubju illi nintroduċu 10.000 e, euro għal kull persuna riset l duwa inċentif għall istati membri jista e, jiservi biex iżid il-persuni tal-resettlements, pero però jista' anki jgħin l-istati membri biex iġibu eh, eh, rifugjati oħrajn. Però jekk l-idea hija eh, hija biex naqsu biex nżidu resettlement aħna ma nifmux kif dan se jkun strument ta' ġestjoni tal-migrazzjoni u mhux strument ta' għana umanitarja. Aħna nibza wis illi qed iniżlu l-istandards li jeżistu ġa għal-rifuġati fl-Ewropa. Mem lebda żieda fin-numru tal-persuni, anzi hemm eh, limitu massimu imħabba l-budget. Eh, il-numri tal-persuni resettled se jizdidu b'dawk in-nies li eh, imħabba l-family reunion et u nużaw approċ punitiv eh, kontra dawk illi jaqsmu l-bahar. Aħna maħniex ma naqblux illi nużaw eh, il-fondi. Il aħna naħsbu illi li natu priorità li ċerti reġuni mux l-oħrajn, dana u, u dan għandu jkun għabbażi tal-fatek kemx ftejim jew le, dana eh, ifisser il... Grazie. Thank you very much. If you go to the members now for some... Grazie. Signora Anna Gomez. Grazzi. Jiena nifhem u naqbel ma xi opinjonijiet illi semmew deġa kemi diffiċli dan l-aspett umanitarju fuq li jkun hemm kondizzjonament tal- resettlement u uh, checks fuq il-frontieri u anka il-trust fund illi jintuża biex jitħallas dan kollu. Naħseb li dan mhuwiex eh, anzi dan nkun qegħdin nejnu reġim li kważi kważi jgħat jiprofa joqtol il-refugjati, ġifiri per esempio fl-Etjopja. Palma għal il-rapporter dan huwa mod ta' kif namlu kodifikazzjoni tal ftejim bejn l-Unjoni Ewropea u Turkija u li jisir, li jisir liġi. Ma nafx għalfejn il- il-Kummissjoni mhux qed tħares lejn il-mod u titgħallem mill-proċess ta' resettlement li għandna bħalissa xi ħaġa li mhux qed taħdem. Forsi nitalmu anka minn pajjiżi terzi anka mill-UNHCR imma anka bejn l-istati membri differenti. Jiena mhux qed nitkellem biss fuq stati membri biss li rifjutaw refugjati, manka per eżempju situazzjoni li kena fil-Portugal li minn April fejn em, persuni f'ċirkostanzi diffiċli edin fil-Greċja u wara dan ix-xhur kollha ma waslux il-Portugal. U l-Portugal huwa pajjiż li kemm il-darba jgħid li lest jirċivi dawn il-persuni, nafu fejn qegħdin dawn in-nies, eċetera, eċetera. U ma nafx għalfejn il-Kummissjoni ma tgħidx dwar il-protezzjoni ta' persuni minuri, persuni li anka jispiċaw jisparixxu il-family unification ukoll li mhijiex qiegħda taħdem. Per eżempju, minn informazzjoni li għandi reċentament, l-Irlanda talbet illi tirċivi għaxar familji mill-Greċja li Peroma Sirjani din il-verità hija xi ħaġa li ma tistax tiġri minħabba l-liġi Ewropea, xi ħaġa illi rridu nqisu fil-dokumenti legali li nipprovaw naqblu fuqhom. Nistaqsu wkoll il-Kummissjoni x'inhu eżattament il-mod ta' kif aħna qegħdin nippruvaw eh, insaħħu dawn l-alternattivi siguri biex dawn il-migranti jaslu fil-Europa, x'inhuma il-valuri l-oħrajn ġifieri biex insaħħu dan il-passaġġ siguru li mhux dawn il-persuni spiċċaw fidejn il-traffikanti. Grazzi. Uh, thank you. Grazzi ħafna, Sur President, grazzi wkoll tal-prezentazzjoni. Jien għandi żewġ mistoqsijiet u-naħa tiegħi. L-ewwel fuq iż-żmien x'nistgħu nagħmlu billi nużaw anka żviluppi diġitali biex ikonna proċessi ta' reġistrazzjoni iktar maġlin li jkollna aċċess aħjar f'ċerta pajjiżi pereżempju l-Iżvezja hemm eżempji tajbin ta' dan kollu. illi anka nisħu li nużaw l-iktar metodi effiċenti f'din is-sistema apparti minn hekk. E, il-kustjoni li qiegħda fil-qalb ta', din is-sitwazzjoni, l-aċċess għas-suq tax-xogħol. Xi ħaġa li diskutejna l-aħħar darba. fejn hemm ħafna skemi però min iħaddem jidher li interessat li jkollhom Eh, li ħadmu dawn it-tip ta' persuni għaliex ikun hemm bżonn ta' taħriġ, eċetera, eċetera. Mistoqsi oħra fuq din il-figura ta' 10,000. X'l-istati membri x'jamlu b'dawn il-flux, tip ta' kontrolli sa' jkun hemm. Kif anka fuq livell municipali jistaw jintużaw dawn il-flus. Infatti, dawn huma imħazbin fuq dan. X'inhu r-rwol eh, municipali fl-aħħar l-ħar f'dan il-proċess? Hawn it illi il-Kummissjoni mhux tħares lejn l-NGOs u r-rwol tagħhom, pereżempju, li hemm ċerta distak. Kif jistgħu jużaw dawn il-flus huma wkoll? Grazzi ħafna. Grazzi ħafna. President, grazzi wkoll ta' din l-informazzjoni. Mela l-ideja waħda tajba bħalma diġà għedt. ovvjament b'dan il-mod din nippruvaw nejnu refugjati, però aħna kontra din is-sistema ta' distribuzzjoni, xi ħaġa li diġà issemmit ukoll eh, pereżempju fuq il-kriterji fejn għandu xtaqsam fejn għandu xtaqsam l ta' vulnerabilità forsi tistgħu tispjegawha daqsxejn aħjar. Fuq iċ-ċirkostanzi ta' distribuzzjoni qegħdin naraw li hemm situazzjoni differenti fl-istati membri u xtaqna inkunu nafu eżattament x'inhuma dawn iċ-ċirkostanzi u x'jfissru u kif jorbtu mal-kriterji ta' Copenhagen. Bħalma qalet ukoll sinjura Gomez, il-Portugali huwa lest li jilqa' dawn il-persuni għalfejn dawn mux qegħdin mm, jintbatu dawn il-persuni ħana mill-Iżvezja u ukoll nibatu persuni il-Portugal għalfejn da ma nistgħux nagħmluh. Tajjeb, grazzi lura għal-Kommissjoni ma tantx fadlinna ħin, però hemm mistoqsijiet importanti ħafna li saru kemm mix-shadows u anke mill-kollegi l-oħrajn. naf illi anka il-shadows għandhom ukoll xi laqgħat oħra xi jattendu għalhekk nipprovaw eh, nirrispondu l-iktar mistoqsijiet importanti wkoll. Grazzi ħafna, Sur President, mela ħan niprofa nirrispondi mistoqsijiet dwar in-numri. Minnaħa tal-Kommissjoni aħna għandna l-istess mira tal-Parlament, ġifiri illi nżidu n-numru ta' persuni li jkunu resettled eh, fl-Ewropa. Però f'dan l-istadju illi palissa f'dan l-istadju aħjar li ma għadux nil-leġizlaw fuq għabbażi ta' numri irridu nirrispettaw l-istati membri differenti, rati differenti li jistaw ikollhom. Memx numri f'din il-proposta, però eh, din nejdu li għanna l-mira li nħu dan l-objettiv. Bħalissa mem l-ebda eh, mod ta' kif nistaw eh, inġalu l-istati membri jiddiskutu il-resettlement bħalissa jekk ma jissemmix mela ma jagħmlu l-ebda tip ta' resettlement iva għandna qafas li ikonna eh, pjanta resettlement kull sena, ikonna numri żgħar jew numri kbar jekk ikunu ktar ambizzjużi. u hija l-Kummissjoni li tibdih dan il-proċess illi anka tibda il-proposta fl-aħħar mill-aħħar. Il-kwistjoni ta' resettlement sa tibqa' hemmhekk kull sena xi ħaġa li ma nistgħux eh, ninsew jew nitfgħu taħt it-tapit. Dan huwa il-valur miżjud ta' din il-proposta. Ma nistax però nwedkom li n-numri sa jiżdiedu jew nkellek kux xi ħajonqsu dan għadna ma nafuħx. Issa fuq il-proċess aħna inħossu li jista' jkun hemm eċċezzjonijiet fejn jintużaw l-atti ta' rappresentazzjoni tal-Kunsill mhux tal-Kummissjoni u anke jiddependi fuq territorji differenti. Iva nħossu li din l-eċċezzjoni hija ġustifikata f'dan il-każ Fuq il-budget kienem numru ta' mistoqsijiet dwar dan. Għandkom raġun illi il-fondi jistaw jilimitaw dan il-pjan ta' resettlement edin nimraw għal 10.000 għal kull persuna bħalissa, pero fl-istess ħin jiddependi mill-awtoritajiet eh, budgetarji l-ammont li jingħata fl-aħħar mill-aħħar. Nimmaġina li skont il-numru ta' persuni li jkunu jridu jiġu risestimati f'sena partikolari. U għalhekk ma nħoss illi għandna bżonn ikollna programm speċifiku ta' fondi sa issa qed naħdmu tajjeb u għalhekk forsi nistgħu nibqgħu għaddejjin bl-istess sistema. Bħalissa qegħdin natu dawn l telef l-istat membru, però ma l-ebda indikazzjoni xed tisir b'dawn il-flus minnaħa tal-istati membri mbad dik responsabilità tagħhom. Aħna nizguraw li dawn il-flus jaslu fl-istat membru. fuq il-kriterji u s-sustanza irridu nindirizzaw l-aspett ta' kondizjonalità. Resettlement għandu jitqis ukoll bħala aspett essenzjali fir-relazzjoni tagħna ma' pajjiżi terzi fejn għandha x'taqsam eh, l-immigrazzjoni. Din hija kwistjoni illi titqis ukoll għabbażi ta' każijiet differenti anke jiddependi fuq il-pajjiż qegħdin nitkellmu fuqu. Min-naħa tal-Kummissjoni aħna nħossu li din hija xi ħaġa illi għandna eh, nqisu meta nfassu l-prijoritajiet tagħna għall-futur. fuq id-dettalji, per eżempju, ir-riunifikazzjoni tal-familja. Din hija kwistjoni legali wkoll. Però dak li qegħdin nipproponu f'din il-proposta huwa xi ħaġa iktar wiesa persuni li għandhom bżonn protezzjoni f'pajjiżi terzi li għandhom xi tip ta' rabta familjari ma' persuni li ġedin fl-Unjoni, ġifri hija iktar wisa mid-definizzjoni li kellna qabel. Li kunem min ikun eh, jikkwalifika taħt iż-żewġ definizzjonijiet, però ma nafx kif din tista' tkun problema. Anzi dan għandu jkun mod iktar maġġel ta' kif jaħdem il-proċess. Fuq ambitu ktar wiesa. Kien hemm mistoqsija fejn dan eh, ijat issir dan qiegħed isir biex inkopru ktar persuni. Persuni pereżempju spostati fl-Iraq illi m'għandhomx aċċess għal protezzjoni li huma eh, vulnerabbli bħalissa mhumiex eligibbli għal eh, resettlement tradizzjonali, però jista' jkun li jkun eliġibbli fil-futur. Bl-istess mod, dawk illi ma jsodisfawx il-kriterji preżenti jistgħu jkunu koperti fil-futur jekk inwessaw l-ambitu. Dawn jistgħu jkunu nies illi jekk ma jsodisfawx eh, kriterji oħrajn jibqgħu ma jingħatawx għajnuna. Jekk pereżempju persuna tiġi rrifjutata minn pajjiż ieħor f'każ bħal dan, eh, dan jorbot ukoll mal-armonizzazzjoni xtiqu nilħqu b'din l-istess proposta li konna sistema Ewropea jekk ikun hemm pereżempju rifjut ta' applikazzjoni ta' viża ta' soġġorn qasir, eh, dan għandu jkun applikabli fil-pajjiżi l-oħrajn u anka fejn għandu x'jaqsam eh, dan l-aspett ta' resettlement issa. Illi jkollna l-istess riżultati fl-istati membri differenti jekk ikonna skema Ewropea. Fuq il-proċess ta' deħid ta' deċiżjoni, naf illi hemm numru ta' stati membri li xtuq jibqgħu jiddependu fuq il-UNHCR. Però ridna narfu illi jista' jkun hemm stati membri jkollhom opinjoni differenti u għalhekk xtaqna nħallulhom ċerta libertà jiddependi wkoll fuq il-pajjiż terz, eh, skont il-pajjiż terz il-wor tal-UNHCR jista' jkun differenti wkoll. Nistgħu wkoll niddependu fuq l-EASO kif ukoll l-Aġenzija Ewropea li se jkollna fil-futur. Però avolja il-fondi il li għanna palissa dawn ma jippermettux li jisir dan it-tip ta' proċess, legalment dan huwa possibbli. fuq il-rabta li din il-proposta se jkollha ma' skemi nazzjonali, jekk daw jikkomplementawx skemi nazzjonali, eċetera. Aħna nittamaw illi dan kollu jkun komplementari. Aħna nittamaw li naslu f'pożizzjoni li jkollna skema waħda Ewropea singola, però ma naħsibx li nistgħu nagħmluha għalissa, mhux idea li nagħmluha għalissa. U Dan ovvjament jiddependi fuq dak li l-istati membri huma lesti li jagħmlu u kif dan jorbot ma, ma l-iskema Ewropea. Però xi ħaġa iktar għal-futur. Skużawni jekk insejt nirrispondi xi mistoqsijiet però kif tafu kont ma'fus bil-ħin ukoll. Grazzi ħafna sur Nilsen jekk kien hawn xi mistoqsijiet li ma rispondejniex. Eh, b'mod partikolari minnaħa ta' shadows infakkarkom illi ma tantx għandna ħin il-rapporter ukoll sa jagħmel laqa mal-shadows iktar tard sa jkun hemm ukoll id-delegazzjoni tal-libe illi sa żżur il-Lebanon il lebanon lejn l-ħar ta' settembru. Hemm tliet kollegi illi se jkunu fil-qaf l-istess ġimgħa. Grazzi ħafna kollegi għall-attenzjoni tagħkom. U bħalma qed ikonna okkażjoni li ndiskutu iktar tard. Punt 5 il-EMC DDA prezentazzjoni fuq il-rapport il-European Drug Report tal-2016 to uh, welcome the director who will present the European Drugs Report. Għawnek sa jkonna eh, prezentazzjoni ta' dan il-rapport, Missur Gosdel, u edin jihdu postom għawnek. No, no more, please. Yeah, yeah, no don't worry. It not be more. Colleagues ready? il-kollegi lesti jekk joġobkom jekk mintomx interessati dan is-suġġett, nitlobkom titilqu fil-kwiet. Il-kollega tagħna huwa lest biex jagħmel il-preżentazzjoni, nitolbu jitkellem għal 10 minuti, prova jżomm mal-ħin u mbagħad fl-aħħar nkun nistramlu mistoqsijiet wara din il-preżentazzjoni. Grazzi. Um, Grazzi ħafna, Sur President, Sinjuri. L-ewwel nett nixtieq ningrazzjakom ħafna tal-istudentuni biex nkun hawnhekk magħkom ħalli nippreżentalkom dan ir-rapport nixtieq li nieħu din l-opportunità. Ħalli nirringrazzjakom ta' dan l-appoġġ illi intom bħala kumitat tajtuna ta' kull sena dejjem tappoġġaw l-Aġenzija u x-xogħol li aħna nagħmlu grazzi ħafna tal-appoġġ u l-għajnuna li tajtuna anka għal adozzjoni tal-budget u grazzi u kol elementi li intom battulna u jiena nishtiq nejdulkom u kol li aħna kena zjara interessanti ħafna minna ta' dan il-kumitat fl-ulju. Nishtiq niprezentalkom ftit dejat mill-rapport ta' drogi Ewropew tas sena 2016. Nishtiq illi niprezentalkom ftit informazzjoni fuq l-implementazzjoni tal-programm. Umbat ħankellimkom fuq il-proposta tal-Kummissjoni dwar ir-regolament tal-EMCDDA. Nixtieq illi dan ir-rapport ngħidilkom x'daqsxejn xi huwa il-kuntest illi fih fassalnieh l dan huwa pakkett li fih aħna daħħalna bosta informazzjoni differenti minn sorsi differenti, inkluż sors eh, li fil-fatt kien ibbażat fuq rapport infassal fuq dawn l-aħħar xar snin u kien hemm ukoll ħafna komunikazzjoni differenti. Forsi intom qed titħawdu ftit minħabba li qed tgħidu nara dalwaqt ħajkun rapport tal-espa ħajkun hemm id-DDR, allura x'inhu r-wol ta' dawn ir-rapporti kollha mela. Ir-rapport tas-suq ta' drogi li aħna kellna l-privileġġ nippreżentawkom qabel is-sajf huwa rapport importanti ħafna li janalizza fid-detta l-evoluzzjoni tas-suq ta' drogi. U dan ir-rapport isir darba kull tliet snin. It-tielet rapport li qed isir bażi tal-analiżi tal-evoluzzjoni tas-suq f'dawn l-aħħar tlet snin u eh, rapport li il illum u flimkien miegħu qegħdin nippreżentaw ukoll xi ftit rapporti oħrajn importanti. l għamunet kien hemm il-pubblikazzjoni tal-suq intern ta' drogi mbagħad li aħna kellna komunikazzjoni ġdida wkoll fuq dawn l-avvanzi li saru dan l-aħħar fuq il-hepatitis C u martiħor li jittieħed u Kien hemm ukoll talba tal-Kummissjoni u għenitna ħafna l-Kummissjoni wkoll sabiex aħna Namlu da xej iktar sforza li napoġġaw il-pubblikazzjoni tal Reach fl-iskejjel illi sar illi huwa magħruf bħala l-istudju Espad. Ftit informazzjoni minn tiegħi dan ir-rapport huwa informattiv ħafna u għatwilu kol ma tanċanna ħafna ħin illum li natikom ftit informazzjoni biz fuq dan il-rapport l għennet. Aħna qed naraw li hemm daqsxejn ta' bidla fit-tendenzi tal-użu ta' droga. Aħna naraw li qed tintuża iktar l-ecstasy u qed tittieħed iktar l-MDMA, għandna l-amfetamina wkoll u għandna ċertu problemi b'użu tal-amfetamina li dejjem din jiżdiedu fl-Ewropa u id-droga sintetika wkoll edha serta dik droga qed ikunu rrapportati minn ċentru ta' trattamenti u qed naraw illi fil-fatt hemm żieda fil-użu ta' drogi illi huma użat komun mod komuni. Mela jekk tippermettuli nitkellem fuq l-MDMA u l-ecstasy naħseb li huwa importanti li nsemmi li kemm din hija droga pura fil-fatt m'għandha xejn taqsam ma' sistema li kienu drogi li kellna xar snin ilu ġifieri m'għandu xejn riski li kellna għaxar snin ilu eh, fuq rabta mal-overdose, eccetera, sa dwar il-cannabis hemm tendenzi differenti. Issa iżda naraw illi hemm bidla fil-nies illi qed jitolbu eh, kura u trattament minħabba li għandhom problemi fl-użu ta' drogi. minħabba li dan huwa marbut mal-evoluzzjoni u l-bidla fis-suq tal-kannabis, jiena nixtieq ngħidilkom ukoll li waħda mill-affarijiet li aħna ndurajna bihom dan l-aħħar huwa li is-sustanza li tinsab fil-kannabis il-ħaxixa ġifiri u jew nkella il ħaxixa li hija resin hija differenti u li hija THC iżda sustanza oħra is-soltu nsibu fil-kannabis qiegħda tonqos issa aħna mhux biss qed nitkellmu fuq sustanzi kimiċi qegħdin nitkellmu fuq il- il-karatteristiċi ta' dawn is-sustanzi kimiċi aħna nafu li THC jekk tittieħed eh, f'dożi qawwija hemm riski ta' sara mentali u hemm l-element liħor li jista' jkun tektar protezzjoni ġifieri, jista' jkun il-riskju ta' tossiċità jista' jiżdied allura rridu noqogħdu attenti u dan irid jitqis speċjalment meta aħna nitkellmu fuq il-prevenzjoni u trattament u kura tingħata lin-nies li jużaw id-droga tal-kannabis. Issa xi ħaġa illi qiegħda tħassibna ħafna hija l-opioids sintetiċi. U nixtieq nagħtikom idea meta aħna konna New York bħala membri <coughs> mill-delegazzjoni tal-Unjoni Ewropea għallunga aħna rajna li kien hemm il-mewt tal-mużiċist famuż ħafna Prince illi fil-fatt huwa magħruf illi kien juża id-droga fentanyl. U d-dinja droga li qed tintuża ħafna iktar fl-Ewropa u għedha tikkawża ħafna nkwiet Għanda mill-perspettivi li għanna fl-Ewropa bħal-issajja li m'hemmx kura ġdida għal hepatitis C u sabiex natikom idea għalfejn huwa importanti li nitkellmu fuq il-hepatitis C brabta ma l-użu ta' droga u l-abbuż ta' droga nafu li bejn il-pajjiżi hemm differenzi kbar fuq in-numru ta' nies li fil-fatt eh, kienu infettati bil-hepatitis C minħabba li kienu jabbużaw mid-droga għanna bejn 30 sa 80 fil-mija ġifiri varja ħafna minn pajjiż għal ieħor u hemm min umbat jiżviluppa martiħor kif fosthom il-kanċer tal-frittu dan jista' wassal għal ħafna problemi għal komunità kif ukoll budget nazzjonali. Għandna kura disponibbli issa rridu niżguraw li kulħadd jista' jara illi din il-problema hija koperta bħalissa huma l-kumpaniji farmaceutiċi li qegħdin jieħdu sib din ħagġa zda nasib naħseb li l-ewwel darba għandna l-possibilità reali illi noffru trattament għal din il-marda u kura. Mela xi ftit kummenti fuq eh, il-progress tal-Aġenzija. <coughs> Aħna intom forsi tiftakru illi fl-10 ta' settembru tas sena li għaddiet jiena Kont mażul pala direttur ġdid mill-Bord tad Diretturi tal-MCDDA u kont prezenti għal smieħ il-ġimgħa wara u jiena kont ippreżentajtilkom sur President u Sinjuri x'kien il-programm tiegħi għal-ħidma fiħdan l-Aġenzija u nista' ngħidilkom e bi pjaċiri li aħna qegħdin nimplementaw il-programmi kif ippjanajtu u l-prioritajiet ewlenin għal din is-sena kienu li aħna nikkonsolidaw u nsaħħu l-ħidma tal-Aġenzija u f'dak is-sens aħna konna qegħdin insaħħu wkoll kooperazzjoni ma' sistema ta' awditjar interna naf li din hija xi ħaġa importanti ħafna l-Parlament Ewropew u xi ftit mill-aħħar miżuri konkreti li aħna konna qegħdin indirizzaw kienu qegħdin iwasslu għad dikjerazzjoni ta' l-interess ta' kull stat membru fil-kontest tal-bord xjentifiku u ta' ġestjoni u jiena ddeċidejt li fil-fatt nippubblika wkoll dikjarazzjoni ta' interessi tiegħi minkejja illi mhijiex xi ħaġa obbligatorja għad-diretturi. It-tfassir tal-istrateġija għas-sena 2025 aħna mixjin biha u nittama li dan il-pjan ħajkun adottat F'Diċembru nista' ngħidilkom li l-ewwel feedback li jien arċivejt kien wieħed pożittiv ħafna aħna rajna li l-bord adotta wkoll politika l-prevenzjoni tal-frodi flimkien ma' rekomandazzjoni tal-grupp interistituzzjonali u l-aħħar żgur mhux l-inqas għandna żewġ attivitajiet ġodda l-ewwel nett sa nofs Ottubru il-membri kollha ta' dan il-Kumitatu tal-Parlament Ewropew ħaj tirċievu stedina sabiex intom tirreġistraw sistema ġdida ta' news alert fuq il-politika um, tal-kontroll tal-kannabis minħabba li hemm ħafna affarijiet li tiġri mhux biss fl-Ewropa iżda anke barra l-Unjoni Ewropea u nista' ngħidulkom li hemm ħafna informazzjoni li qed iddur fuq l-internet u nafu li kultant ikun diffiċli li narfu x'inhuma l-fatti li ma hija l-iktar informazzjoni oġġettiva u li ma implementazzjoni u politika nistgħu naslu u li ma interpretazzjoni ġifiri aħna besibna nofru dan is-servizz il-ġdid u mbagħad li MCDDA fis-sena 2017 aħna rajna illi organizzajna wkoll il-network tal-Aġenziji tal-Ġustizzja Affarijiet Interni. Nixtieq ringrazzja ħafna lill kumitat tal-proposta tal-revizjoni tal-programm ta' ħidma tal-MCDDA dan huwa suġġett li jintom minnaħatakom dejjem tajtu attenzjoni partikolari dan is-suġġett ġifiri suġġett tal-sustanzi psikoattivi ġodda u nixtieq ngħidilkom ukoll li anke jekk il-proġett li nbeda tliet snin ilu kien mhix b'pass verament mhux maġġilx xejn nista' ngħidilkom milli li il-proposta illi ħriġna għanqlet ħafna kooperazzjoni bejn kummissjoni u l-aġenziji u jiena kuntent ħafna b'din il-kooperazzjoni nista' ngħid illi kuntent ukoll bil-proposta tar-regolament u jiena naħseb illi meta aħna kellna xiftit serat min-naħa tal-libe u kol naħa tal-komitat ta'kom fl-ulju konna qed nitkellmu fuq l-idea li aħna nirrevedu l-mandat kollu kemmu tal-Aġenzija iżda aħna naqblu mal-Kummissjoni li l-ewwel u qabel kollox għandna emerġenza ġifieri li rridu nikkonsolidaw ħalli naraw li ma nitilfux ix-xogħol sajjeb li ksibna fuq il- sustanzi psikoattivi ġodda li aħna qegħdin nagħmlu fl-istessin aħna rridu noqogħdu attenti ħalli naraw x'inhu huma l-konklużjonijiet tal-evalwazzjoni tal-EMCDDA li ħassir fis-sena 2020. Grazzi ħafna tal-għajnuna u l-appoġġ tagħkom għal darboħra nixtieq infakkarkom ukoll li l-proposta żieda tal-baġit tagħna hija proposta pjuttost limitata l-ewwel ukoll qabel kollox naħseb li rridu nagħmlu affarijiet bis-sens naħseb illi xorta waħda għandna il-mistoqsija importanti li aħna naraw xajġi għal perjodu li jmiss, iżda tfaddelna ftit żmien naħseb li ħaġa rridu nagħmluha li konna l-mandat u mbagħad naraw illi nkollu nkunu qegħdin nuru illi aħna bessibna ntejbu il-ħidma tal-Aġenzija naħseb illi bekk aħna nkunu qegħdin ukoll nuru illi lesti illi naħdmu iktar b'mod intensiv. Grazzi ħafna. Sur Duprema nasibx li jixtieq <coughs> jitkellem. Forsi mingħajr is-Sur Duprema nixan diskutu l kwistjoni budġetarja f'daqshekk dettal. Iżda forsi ħajkun hemm ħadd ieħor li ħajsemmi dan il-punt. Grazzi lilek tal-li kontatti ħafna fil fil-diskussjonijiet u anke fil-delegazzjoni li aħna batna minnaħat tal-kumitat tagħna fuq il-sostanzi psikoattivi ġodda. Fl-ulju jiena naħseb illi qed nieħdu interess ukoll fiċ-ċentru ta' monitoraġġ aħna naħsbu li importanti ħafna li dan il-qasam tax-xogħol ma jitlifx l-importanza tiegħu, naħseb li huwa importanti ħafna anke meta nħarsu lejn ir-rabtiet ukoll ma' qosma kriminali kif ukoll ta' użu ta' droga li huma aktar magħrufin mal-pubbliku. Grazzi ġifieri tal-li kont hawnhekk sabiex tintroduċilna dan is-suġġett, Sur Coelho. Grazzi. Sur President u grazzi ħafna lis sur Guzdil għal dan ir rapport kif tafu il-Portugal kienu qegħdin jaħdmu ħafna fuq l-użu ta' droga u issa dan l-approċċ qegħdin jidher ukoll f'pajjiżi oħrajn. Issa aħna għandna żewġ biċ ta' informazzjoni fil-fatt huma ta' konflitt waħda mal-oħra. Nixtieq l-opinjoni tiegħek fuq dan, naħseb illi il-kalkol li qed isir dwar id distribuzzjoni ta' siringi aħna din naraw li fuq il-Portugal għandna l-inqas ammont u għandna l-inqas ammont ukoll ta' infezzjonijiet ta' HIV marbutin mal-użu ta' droga. Kif inti tista' tispjega e, dan il-fatt li qed jirriżulta fil-Portugal? Issa, dwar rapport li inti preżentajt ilna, meta kont qed naqra dan ir-rapport aħna rajna li għal ċertu Eh, stati membri mhux biżżejjed informazzjoni. Allura mistoqsija tiegħi hija fl-opinjoni tiegħek li ma tip ta' miżuri għandhom jittieħdu min-naħa tal-Aġenzija ħalli jkollna iktar informazzjoni dispożizzjoni tagħna. Grazzi ħafna Sana Gomez. Grazzi ħafna Sur li qed gost li inti hija tawwek li qed narak U jiena ħassejtni li kelli privileġġ minħabba illi kell opportunità illi nkun qed immexxi norganizza id-delegazzjoni illi żaret l-MCDDA aħna tallimna ħafna mill-esperjenza tagħkom u anke tallimna fuq tip tal wol importanti ħafna li intom għandkom. U għandkom rol importanti biex tgħinu l agenziji u l-awtoritajiet tal-infurzar tal-liġi ħalli jkunu iktar effettivi. Uħalli jadottaw il-pass għal bidliet li aħna din nesperjenzaw. L-evoluzzjoni kimika li qed kolla ħafna konsegwenzi għal konsum għassu suq ta' droga fl-Ewropa. Jiena f'dan il-kuntest naħseb li naqbel perfettament ma' dak li qed tinti fuq ir-reviżjoni tar-regolament. Il-konsolidazzjoni tal-mandat tagħkom u naħseb illi aħna wkoll irridu inħarsu lejn proposta li nżidu l-budget tal mcda minħabba li sabiex intom ikolkom biżjed esperti d-dispożizzjoni tagħkom. Naturalment, għandkom bżon l-flus, u allura dawn l-esperti sabiex ikunu ħin kollu aġġornati, jkollhom kuntatt kontinwu mal-awtoritajiet tal-infurzat tal-liġi tal-Istati Membri tal-pajjiżi terzi aħna għandna bżonn li jkun hemm budget sew. Niftakkar ukoll li fid-delegazzjoni illi aħna organizzajna lejn iċ-Ċina sena li għaddiet fejn aħna iddiskutejna wkoll eh, dawn il-punti tal-sustanzi sintetiċi psikoattivi ġodda. minħabba li dawn tipi ġodda ta' kannabis u ta' sustanzi psikotivi ġodda ġejjin ħafna minnhom il-laboratorji fl-Asja. Ġifiri naħseb illi nistaw naraw illi fċertu każijiet jinbidel biss element kemiku wieħed u jikar jik diskrivu din id-droga b'mod differenti għalhekk għandna bżonn li jem CDDA sabiex huma ikunu dejjem maġġornati u għalhekk għandkom bżonn riżorsi finanzjarju. Allura jiena naħseb li għandu jkun hemm iktar ukoll kuntatt magħna ħalli aħna nkunu nistgħu nifhmu aħjar dak li qed jiġri nkunu nistgħu nkunu nafu eżattament kif għandna nġibu ruħna meta nżiru pajjiżi bħaċ-Ċina. Jiena niftakar meta żorna ċ-Ċina huma qalu illi iva nafu il-xinja situazzjoni iżda aħna għandna ma tantx interessana minħabba li aħna nesportaw dal-affarijiet u intom il-konsumatur ġifiri problema tagħkom bażikament. U rridu nqisu l-kwestjoni li l-internet jgħat jintuża dejjem iktar u qed iżid ukoll is-sem tas-suq. Nixtieq nfakkarkom ukoll li fil-missjoni li għan organizzajna lejn Lisbona jina ftakart ukoll fuq xi ħaġa li referejt għaliha matul dibattiti oħrajn ġifieri il-kuntat li għandna jkollna ma' pajjiżi terzi, pereżempju mal-Ġordan fejn kienu konfiskati kargo ta' aeroplan privat bidroga illi hija konsmata ħafna mill-armata tal-ISIS. Jiena nixtieq nagħtikom din l-eżempju minħabba li grazzi għal kuntatt magħkom aħna kellna informazzjoni siwja ħafna mhux biss sabiex aħna nkunu nistgħu nikkontrollaw aħjar il-konsum ta' droga u s-suq iżda anke għal oqsma oħrajn tal-attivitajiet tagħna li jistgħu verament jirriflettu fuq is-sigurtà tagħna. Grazzi. Grazzi ħafna. Jiena nixtieq illi nissieħeb mal-ringrazzjamenti illi għamlulek il-kollegi, jiena naqbel magħhom. U u wkoll fil fat li hemm numru ta' pajjiżi li mhumiex qegħdin jagħtu l-informazzjoni kollha. Minħabba li jekk ma jkollniex aħna indikaturi tajbin ħajkun diffiċli li noħorġu politika tajba xi ħaġa importanti hija li intom ikolkom dan iċ-ċentru ta' eċċellenza. Jekk aħna nippruvaw inraħsu minn hawn minn hemm jista' jkun li jiswilna għar. u tiġina tal-sala mill-ħuta ġifiri jina naħseb illi hemm bżonn li naħbu b'mod stret ħafna fl-istessin użaw l-entużjażmu tagħna fil-ħidma tagħna u naħseb illi il-mandat tiegħek nittama li ħajħalli wkoll il-frott u hemm xi ħaġa li aħna nixtiequ nissuġġerixxu għall-mandat tiegħek aħna nixtiequ li jkollna aċċess għal dawn l-indikaturi li inti semmejt u hemm bżonn il-mezzi finanzjari naturalment minħabba li dawn ir-rapporti mingħajr il-mezzi finanzjari jistgħu jkunu qishom xi ħaġa ta' rutina u li ma jwaslu mkien ġifieri jiena nittama li aħna nkun nistgħu nkomplu nimplementaw din ħaġa. U anke dwar il-politika tal-awditjar naħseb li huwa importanti li aħna nagħmlu ġestjoni tal-istituzzjonijiet pubbliċi. Grazzi ħafna, nawgurawlek ħafna, għamil kuraġġ għax tijak u zgur illi nistaw nserħu fuq meta niġu biex niddiskutu l-emendi illi aħna nistaqna l-proposta. Grazzi. Thank you very much. Um, and Mr. is Koraw. Grazzi ħafna. <coughs> tal-prezentazzjoni u kol kont membru mid-delegazzjoni illi l Lisbona fl-Ulju kelli l nil-diskuti dan ir-rapport magħkom u fil-fatt. u wkoll il xogħol li jsir mill-Aġenzija. Jiena naqbel perfettament minn dak li ntqal mill-kollegi dwar il-bżonn illi aħna jkollna indikaturi tajbin ħalli bekk nibqgħu nagħmlu xol xogħol eċċellenti fil-politika tal-kontroll tal-konsum ta' droga. Iżda xi ħaġa li ħarġet biċ-ċar minn dan ir-rapport kien li sem kbir tal-konsum tal ta' droga huwa okkupat mill-droga tal-kannabis. Jiena naħseb illi dal-Parlament rridu nitkellmu fuq il-gwerra kontra drogi li sissa falliet. Għan saqsi mistoqsija l-direttur. Inti fl-opinjoni tiegħek taħseb li wasal il-waqt u ikuna li li aħna nibdew id debattitu tagħna ħalli nibdu l-politika tagħna fuq il-kannabis u id-drogi. illi mhumiex daqshekk eh, b'effett serju taħseb illi forsi rridu nagħmluhom legali. Hemm il-problema anki tal-fatt li hemm dif, dif, tipi differenti ta' cannabis li e, e, il-problema mhux qed jgħinuha. Hemm xi ħadd li jitkellem? Grazzi, grazzi ħafna. Mela issa tista' tirrispondi. Grazzi President, grazzi Sinjuri tal-mistoqsijiet li għamiltuli, jiena sen nirrispondijom kollha flimkien għax xi ħud mill-elementi jirrispondu għal iktar minn mistoqsija waħda. Naturalment nirringrazzja b'mod speċjali l-membri ta' dan il-komitat illi ġew din id-darba imma anki dawk li ġew fil-żjarat preċedenti għal ċentru għax kull darba tuna l-opportunità nispjegaw x'inhuwa il-valur miżjut tal-ħidma tagħna u fl-istess ħin eh, biex insaħħu din ir-rabta bejn il-produzzjoni tal-informazzjoni u l-appoċ tal-azzjoni, tad-deċiżjonijiet illi huwa il-qalba tal-ħidma tagħna u r ruol tal-Aġenzija. Il-mistoqsija prinċipali hija fuq l-indikaturi u l-istati membri li jagħtu jew ma jagħtux l-informazzjoni għandha sitwazzjoni differenti l net xi minn indikaturi <coughs> huma marbutin Eh, bħal studi tal fuq il-popolazzjoni ġenerali. Għal jista' jkun illi f'ċerti snin ma kienx hemm data ġdida minn pajjiż jew ieħor eh, għaliex il-periodiċità tal-ċiklu tal-ġbir tad dejta ma tikkoinċidix ma il-periodu ta' riportaġġ tal-Ewropa, jew anki għax iċ-ċiklu jitbiddel. U kwestjoni importanti u ta' tħassib f'ċerti pajjiżi hija situazzjoni ġenerali anki tal-budget nazjonali, mhux biss tas-saħħa pubblika, e, imma anki għal-riċerka. Din hija waħda mill-kwistjonijiet prinċipali potenzjali. U oħra tista' tkun marbuta ma' limitazzjonijiet tal-kwalità e, tad-data, kopertura tad-data jew inkella anki kwistjonijiet metodoloġiċi. U tiret kwistjoni tista' tkun ukoll Eh, eh, jista' jkun li teknikament eh, studju jkun ma' multajjeb biex jiddeskrivi situazzjoni nazzjonali, però għad raġunijiet teknika per peress li l-metodologija miex l-istess ma nistax nqablu ma' studju oħrajn. U ma tem studju ieħor speċifiku li huwa marbut mal-indikaturi tal-fornitura <clears throat> tal-offerta. Il-EMCDTA xifti ilu Eh, kella l-kompitu mill-Konsilju mill-Kommissjoni biex tagħmel evalwazzjoni fuq il-sitwazzjoni eh, tagħmel proposta biex twieħed tista' eh, tejjeb u dawn l-indikaturi. U kien hemm żewġ pożizzjonijiet differenti. L-ewwel waħda peress li kienet qabel il-kriżi kbira tal-2008 kienet illi il-Kommissjoni u l-Istati membri kellu ridu proposta ambizzjuża u niftakar inni dak iż-żmien il-DG preċedenti ta' ġustizja u affarijiet interni eh, kienu għedin jaħsbu li jistaw jgħattu xejn iktar budget. Pero mbagħad wara il-kriżi ekonomika kbira li kulħadd jaf, ir-raġuni kienet illi meta kellna mbagħad Eh, il-finanzi fuq il-indikaturi tal-offerta, eh, il-pozizjoni kienet aħna rridu proposta, un però marrdux non fuq eh, euro wieħed eżejjed fuq livell nazjonali u laqas fuq livell Ewropew. U dan jfisser li aħna rridu nkomplu ntejbu x-xogħol fuq dawk l-indikaturi, però fuq dik il-ħidma irridu irridu aħna norbtu fuq il-disponibilità tal-istaff tal-EMCDDA Eh, u dan jfisser illi il-veloċità ta' t-tjib u xogħol ta' dawn l-indikaturi mhumiex qed jaġġel daqskemm nixtieq u x'qed nagħmlu aħna biex nirsolvu din il-problema. Aħna fl-approċċ tagħna għandna tliet livelli u erba'. L-ewwel waħda hija l-appoġġ, l-appoġġ metodoloġiku li jinkludi anki taħriġ biex l-istati membri kun jistaw implementaw il-protokolli. Tini huwa dialogu u jiena nishtiq najt per eżempju, illi f'Mejju aħna rajna l-opportunità għal stedina uffiċjali fuqet mill-Istati membri biex indiskutu magħhom il-kwistjoni tal noqasta disponibilità <clears throat> uh, u kena dialogu tajjeb u fil-xur li ġejjin se nkomplu namlu dialogu ieħor biex naraw kif nistgħu ngħinuhom. Eżempju ieħor kienet l izvezja li istidnet li MCDDA biex għom jitejbu jifmu x'inhuma l-kwistjonijiet eh, marbutin mal-mortalità eh, marbuta ma' droga fl-Svezja. Dinja waħda mill-approċċi li diġa, eh, u li diġa qed naqdmu aħna. Umbat hemm kwistjoni oħra, aħna biddinna l-approċċ u ma nistawx nużaw l-istess metodologija għal indikaturi tal-offerta l-istess li qed ġaw għall-indikaturi ewlenin epidemioloġiċi għax bdejnihom snin ilu u kienet l-Ewropa taħdax dak iż-żmien u għal daqstant adattajna l-ħidma tagħna u l-metodoloġija wkoll u fl-aħħar eh, se dan huwa forsi l-aħħar punt qabel ma nagħti risposta l-Istur korraw il-fatt illi jiena naħseb illi bħala direttur tal-Aġenzija illi Jekk aħna ma rridux nitilfu l-appoġġ u l-investimenti minn naħa tal-Istati membri, rridu nsaħħu u namlu iktar viżibbli il-valur miżjut ta' xogħol fuq livell nazzjonali. U din hija waħda mill-prioritajiet tal-istrateġija li qed infasslu attualment. U mbagħad il-mistoqsija tas Sur Korraw. U kien hemm anki mistoqsija oħra fuq Koeljo. Nibda minn dik ta' Sur Koeljo. Jiena ma nafx E spiegazzjoni preċiża, mhux se ninvinta. Nistaqsi l personal tiegħi, però jien naħseb li għandi element wieħed sa fejna fien. Il-kwestjoni hija illi id-dejta fuq l-HIV fil-Portugal u situazzjoni li kienet olja ħafna hija dejta storika u dana ma jfissirx li l-imġibiet ta' riskju għadhom da' sekk importanti u għal Però verifika din u nibatlek risposta bil-miktub. U naħseb li l-kwistjoni li imbidlu il-nidel e, e, e, hija marbuta, il-labra hija marbuta ma' ma, da, ma dawn ir-riżultati. <clears throat> Però kien hemm numru oli ta' eh, siero pozitivi u ma nibat lek din l-informazzjoni. U sur korra, inti ma tistax eh, timmaġina kif se ngħid jew iva jew le għal mistoqsija tiegħek, però nista' ngħidlek illi l-ewwel kif għadt ukoll jiena eh, nikkonsidra li huwa importanti li kull aġenzija jagħtu informazzjoni neutrali, oġġettivi, f'dak li qed jiġri f'partit oħra tad-dinja, speċjalment fl-Istati Uniti u anki l-Uruguay U għalek aħna fl-Ottubru qed innidu sistema speċifiku għalea U ottieni punto anche il ruolo tal Parlamento, tal-parlamenti nazjonali u koll. Jena naħseb illi aħna kif decidejna a għamarġni tal-Ungas f'April f'New York, jek aħna nsibu situazzjoni illi fija 15 stat jew 20 stat fl-istati membri illegalizzaw u għet jiproduċu l-kanabis legalment, naturalment, dana se jkollu impatt għall-inqas fuq livell tal-dibattitu politiku u anki fuq il-konsiderazzjoni tal-azlit uh, possibli, mux biss fl-Unjoni Ewropea, imma anki fl-Unjoni Ewropea. Uh, Fil-New York, il-President ta' Repubblika tal-Kolumbja għal li kien diffiċli ħafna il-persuni li kienu edin ikabru il-marihuana fil-Kolumbja u dan essa qed jiġri anki fl-Istati Uniti. Messa jekk il-politika jridux jitbidlu fl-Ewropa, ma nistax najdu jien, imma dibattitu iva u importanti u aħna se nkomplu naqdu rwol tagħna u nitama anki aħjar biex nagħtu l-informazzjoni kollha biex nassistukom fid-dibattitu. Grazzi. Jien għamilt żball qasir l-ewwel illi illi suppost smajt minn il-Kummissjoni qabel ma ġejt Eh, nisma lilek. Għana ftit zmin, għax Signora sinjora ma waslitx, <clears throat> ma nafx jekk membri għandhomx il pazienza jew jipermettu li u menat il-Kommissjoni l-ewwel. Il-Kommissjoni tista' tagħmel għarja eh, qasira u nitlob skuża lill-Kommissjoni mħabba li zbaljajt il-koreografija. Grazie President, memx problema jina tajjeb għalli għadni nitkellem issa, u nista' anki ma mal MCDDA. u anki mal-Komitat Libja nirringrazzja għatalli organizzat dan l-iskambju, nishtaq namma zewġ punti. L-ewwel wieħed illi fil-fatt il komissjoni adottat kif għal Alexis fil-bidu tal-intervenzjoni tiegħek adottat proposta ġdida fid-29 ta' Wissu U din proposta hija mirata biex tbiddel il-bażi legali tal-Aġenzija biex inkunu nistgħu nintroduċu il dispożizzjonijiet fuq l-early warning system u risk assessment illi huma importanti ħafna għal eh, sistema xiera fuq l-MPS. Nitkom tafu li din proposta hija parti minn kompromess illi eh, il-libelesta tappoġġa biex biex ikunem sistemi ġdida ta' sistema ġdida ta' MPS on ittamaw li din il-kwestjoni si trattata malajr bil-libe un unaslu għal approvazzjoni tal-Parlament. Parti tajba, proposta, parti importanti tal-proposta hija parti finanzjarja, għax fit tliet snin qed niproponu zida għal sussidju ġdid għal e MCDDA u din dana se jkun xi miljun għal għas-sena li mis li jibqa' fil-perspettiva finanzjarja. U nattamaw, nittamaw għal li l parlament ikun jista' jappoġġa eh, bl-emendi anke xirqa il-proposta tal kommissjoni kemm eh, fuq il-parti legislativa u anke fil-finanza. <clears throat> Umbat nishtiqna ċaħġa fuq id-dimensjoni internazjonali fuq il-politika ta' droga li hija importanti għax l-istrateġija għandha żewġ pilastri, waħda hija eh, l-azzjoni internazzjonali u l-oħra l-azzjoni fl-Unjoni Ewropea. U jien nista' ngħid lil Sinjora Gomez l-importanza li għandha Ċina illi hija imsieħeb fil-futur nitamaw <clears throat> u għal daqstant bżon Eh, bżon namlu dialogu xiera maħħom fuq id-drogi. Eċina ma kienieċ fuq l-istess pozizjoni tal-Unjoni Ewropea e inizjalment anki fin-negozjati mal-Ungas, kellna diskussjoni diffiċli pjuttost, ċelmet fuq il-pina kapitali u l-applikazzjoni għal kwestjoni li rigwardaw id-droga, però u pajjiż illi jippreżenta ċerti karatteristiki karatteristiċi u l-Unjoni Ewropea se jkollha interess biex ikun hemm dialogu biex inkunu nistgħu naffaċċaw kwestjonijiet diffiċli u anki inqas diffiċli u għal daqstant taħna lesti issa nibdew eh, taħdidiet eh, esplorativi eh, għadu ma bedix dialogu fuq l-MPS, però u li nkunu nistgħu niksbu dan fil-futur. Grazie. Grazie, grazie anke il-membri li baqaw jisimaw għal dan il-pontu kienu għedin jisimaw napprezza. Skużawni illi eh, zbaljajt u għat l-ewwel lill-EMCDDA eh, u mbagħad l-Komissjoni. <clears throat> Eh, naf li inti kellek ħafna interess fuq għax kien hemm tal-budget u dawn ma kolla kwistjoniet li nistgħu nitkellmu fuqhom darb'oħra. Grazzi anki għal-membri u għad-delegazzjonijiet illi kontribwew f'dettal dan qasam importanti ħafna tal-ħidma tagħna. Mela kollegi, issa se ngħaddu għal il-punt ta' qabel tal-aħħar, punt numru 6, e, tisħiħ tal-verifiki u kontra il-database rilevanti fil-frontieri esterni. Rapporter Makovej ħati prezenta s-situazzjoni attuali tatwali u trialogu, e, il-negozjati fit trialogu. Snijan Makovej. Kollegi, nishtiq nfakar kulħadd illi dinja proposta biex imbidlu il-kodiċi tal-frontiera Schengen biex trotuċu li bliga minnaħta għalna għall-istati membri illi kunem se verifika sistemika kontra database fuq il- ċittadini ta' pajjiżi terzi u anki ta' dawk li edin eh, anki għal ċittadini Ewropej li jaqsmu l-frontieri, meta jaqsmu l-frontieri esterni. Dawn persuni mumiex eh, mumiex ta' teddida għas sikurta publika. Issa għanna trialogu wieħed importanti un mbagħad ħafna trialogi eh, tekniċi. Għanna erba punti kontroversjali prinċipali u l kunsel għadu ma' ma rridx jiċċaqlaq minn fuqhom. E-, hija e maġġoranza ta' blokk, il kunsill kollu kemmu. U l-erba' punti huma dawn. L-ewwel wieħed huma derogi għal verifiki targeted li ġa applikati illi kienet fi test tal-Kummissjoni, però dawn id-derogi jista' jkunu possibbli anki fil-frontieri eh, tal-ajru. Il-Kunsill jixtieq iżomm il-kres tal-Kummissjoni u ma jixtieqx li jkun hemm deroga fl-ebda mument għal frontieri tal-ajru. U għal din ir-raġuni proponew li jkun hemm perjodu ta' sitt xhur illi fih l-aeroporti kollha idaħlu tamir u mbagħad eh, l-ebda deroga ħlif dawk eh, għal frontieri eh, tal-bahar. Eh, Il-Konsil ma ċallax minn din il-pozizjoni. Anki issa. E tieni punt ta' dan il-ftajim u ma' il- raġunijiet għal deroga tal-verifiki ta immirati. Il-proposta tal-Konsil taqbel ma dik tal-Kummissjoni ċoħe biex inkunu nistaw napplikaw il-verifika immirata eh, a bazi ta' informazzjoni fuq ċerti persuni, a bazi ta' dawk li għandhom eh, impatt fuq il-flus ta' traffiku. Beta jkunem dan l-impost, eh, il-flus ta' traffiku, dan huwa l-uniku mod li nistaw aħna nwaqfu il-verifiki sistematiki u jkollna biss il-verifiki eh, immirati għal dawk il-persuni li għandhom għanna informazzjoni fuqhom. Fu Il-test adottat fil-libe jipermetti li l-istati jamlu dawn il-verifiki meta jħossu illi dawk sistematiċi jista' jkollhom impatt eh, in ġenerali mhux biss fuq it-traffiku eh, u dan jfisser f'kwalsiasi sitwazzjoni. Ma nafux eżattament ma nistgħux nipprevedu liema. ma E tiret punt, il-konsultazzjoni eh, tal-databases rilevanti. Aħna fil-lib eh, adottajna eh, dan il-test. Waqt li l-Kunsil jisegwi proposta tal kommissjoni u jinsisti illi kunem anki il-databases internazjonali flimkien ma, ma database ta' Schengen li għandha tiġi konsultata. U l-aħħar fil-libe adottajna għam emenda illi dan il-regolament jiskadi wara ħamsa snin mitħul fiseħ il-Kunsil Etjoponi din bċerta forza. Mħabba dawn il-kwistjonijiet allura aħna imxejna ftit il-qoddim fit-trialogu politiku. U nista' ngħid illi hemm bżonn naħsbu illi wasal il-moment biex nimxil u dim diġà għedin tart eh, tard biex eh, namlu eh, aġġornament ta' sikurtà u għandu jkollna il-frontiera aktar effiċenti minn qatt qabel. Dan huwa punt importanti. Għal dastant E, ew xeħat minn kollegi li juma prezenti, forsi jiridu jgħidu xaħġa. Grazie, grazie ħafna. Grazie ta' rapport. Hemm xi shadows li jixtiequ jitkellmu. Enti shadow tal-IPP fuq dal-pan, Iva Ulrike. Grazzi. Nishtiq ringrazzjale, Signora Makovej, l-Kummissjoni u l-Kunsil għal kooperazzjoni kostruttiva attuali Aħna deġa kena laqat anki fuq level tekniku u anki trialogu politiku. Waqt il-negozjati kellna ċi differenzi tekniċi u anki politiċi, specialment fuq il-distinzjoni bejn il-frontieri li fuqhom irridu namlu dawn il-checks mirati, l-użu ta' databases kif ukoll l-introduzzjoni ta' ċerta metodologija. Jiena nishti nisħa illi hemm bżonn insibu soluzzjoni konsensuali mill-aktar kmini possibbli. Speċjalment f'dawk il-pajjiżi fejn teddida terroristika. Għanna natu eh, protezzjoni effettiva tal-frontieri esterni tal-Unjoni Ewropea li pipilla huwa edin appoġġaw soluzzjoni effettiva biex dan ir-regolament kun jista' jidħol fis-seħħ fil-żmien qasir aħna l-IPP lesti naħdmu f'din id-direzzjoni, għal daqstant għanna bżon ta' risposta kostruttiva u nittamaw li eh, malajr sen il ftejn biex jippermettina nimxu. U din, grazzi. Grazzi, Barbara. Kollegi oħrajn, Shadows, prezenti, jek le, grazzi signora Makovej ta' dan il-rapport. Iva, Għandis, kumment zaħir, Jina naqbel mal-kollega eh, li hija kwistjoni urġenti u eh, jina kont qed nittama li li kont nista' nadotta qabel vakanzi. Allora kemm il-Parlament u l-Kunsill għandhom juru ktar flessibilità, anki l-kollegi ta' gruppi oħrajn għandhom ikunu lesti biex inkunu nistgħu nadottaw dan regolament għalli huwa importanti ħafna sikurtà ta' ċittadini tagħna. Grazzi ta' dan l-aġġornament u issa ngħaddu għall-aħħar punt, il-punt seba' il-Border and Coast Guard Ewropew. Għawnek għanna il-Monika pala koordinatur Mela, Punt seba' il-Frontiera Ewropea kif ukoll il-Coast Guard, gwarda tal-Kosta. Hawnhekk għandna eżaminazzjoni tal-proċedura ta' korriġendum artiklu 231, paragrafu 3 tal-regoli tal-proċedura tal-Parlament. Kanna test fil-plenarja ta' Lulju u dan kellu bżonn l-użu tal-proċedura tal-korriġendum xaġa illi se kemmu fuq għallum, ir-rapport rapporter mhuwiex qiegħed hawnhekk u Sinjura Holmer ħa tintervjeni minn flok u nistidinaq biex tieħu l-mikrofonu. Sur President, Aziz kollegi, Is-Sur Public se milkom iżda fil-fatt ma setax ikun hawnhekk. Iżda tani l-informazzjoni sabiex naqraħilkom rapporter. Grazzi għal darbohra li shadow rapporters is-Sekretarjat kif ukoll il-ġuristi lingwisti tal-ħidma tagħhom. aħna ħdimna il-kol flimkien taħt pressjoni kbira biex inwasslu din il-leġizazzjoni fil-ħin kif tafu fis-sitta ta' Lulju l-Parlament Ewropew ivvota favur il-regolament tal-Gwarda Kostiera, però kif tafu dan eh, seta' jsir biss fuq livell politiku xi ħaġa illi ssir biex ninkludu eh, l-proċedura legali. Aħna għamilna skrutinju ta' dan it-testu biex ikun eh, legalment validu flimkien mal-ġuristi lingwisti aħna nħossu li dan il-korriġendum huwa wieħed tajjeb għalhekk issa huwa f'din il-Kummissjoni illi tagħmel il-xogħol tagħha biex tiżgura li hemm ir-riżorsi adattati anke dawk eh, umani sabiex inkunu nistgħu nissodisfaw dawn l-obbligazzjonijiet. Kollegen inti involviert ma. Għalla barra ringrazzja ħafna l-kollegi kollha li kienu involuti l-segretarjat kif kull partecipanti kollha. Thank you very much, Monica. Thank Grazzi ħafna, Monica. Talli tkellimt fuq dan il-punt importanti. Jiena rrid insemmi li jekk m'hemmx minu kontra dan il-punt inħossu li dawn iż-żbalji ġew irranġati b'mod tajjeb wara l-analiżi tal-lum il-korriġendum mbagħad jiġi eh, insemmi wkoll fil-plenarja tal-ġimgħa d dieħla għalhekk l-adozzjoni tiegħu għandha ssir fl-14 ta' eh, Settembru u l-pubblikazzjoni tiegħu għandha ssir fis-16 ta' Settembru. Grazzi għal Deborah Monika, grazzi wkoll il-kollegi għalhekk spiċċajna punt seba'. Punt 8. Punt 8 AOBs. Jekk m'hemmx punti oħrajn, mela il-laqat li jmiss huma fil-12 ta' Settembru fi Strasburgu għandna ismiħ tal-Kummissarju Commissioner Designate għall-Unjoni tas-Sigurtà Sir Julian King. Grazzi darba kollegi ġurnata tajba.